And please note that Jek joġobkom eh, innutaw li għandkom l-interpretazzjoni fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, però meħtieġ li intom tażlu il-kanal tajjeb għal kull lingwa. Allura innutaw dan ordförande i parlamentets utskott för kvinnor. President, jina president fil-grupp eh, parlamentari dwar eh, drittijiet u gwali fos, eh, fos man nisa jina kontenta li edanati merħba li l-president Buzek, president tal-parlament Jena kontenta li Sur Buzek wedna li ħajatina introduzzjoni biex niċċelebraw din il-ġurnata internazzjoni tan-nisa tal-2011 aħna ħan nieħdu gost biex nisimgħu l-opinjonijiet u l-idejat tal-President Buzek dwar opportunitajiet indaq speċjalment hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew u fuq livell Ewropew. Allura merħba bik Aziz President u għandek il-kelma. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna, Sinjura President, kollega tiegħi Huwa moment kbir għalina fil-Parlament Ewropew li nistow eh, natu merħba lilkom il-kol, merħba bikom fil-Parlament Ewropew. Huwa żmien importanti mit-sena ilu aħna imbdilna f'daw l-aħħar mit-sena f'dak li huwa ambjent Ewropew. Grazzi għal għal-jum internazjonali tan nisa allura ejjew nibdew b'din il-ċelebrazzjoni minn din il-laqa kif qalet is-Sinjura President f'dan il-Parlament għanna opportunità ċellenti fl-użu tal-lingwi hawnhekk u bl-istess mod nixtiequ li nużaw il-differenza bej is-sessi b'mod pożittiv. Hawnhekk tistgħu issibu 23 lingwa madwarkom. U issa nista' nitkellem bil-lingwa eh, propja tiegħi. Szanowna Pani Prezydent Robinson, Szanowna Pani Przewodnicząca Fontaine. Ezis kollegi, eżis membri u sinjuri. Dinja ġurnata importanti ħafna, dinja nbidlet, sa meta bdejna eh, eh, eh, meta bdejna niċċelebraw l-ġurnata intenzjonali tan-nisa bdejna nitalmu kif eh, kienu n-nisa persegwitati u kem kienjon kienjon sulom drittijiet bażiċi f'daw l-axar mit-sena imbidlu l-affarijiet u rridu niftakruh dan imma jonqos problemi li għadna ma solvejniex f'dak li għandu xaqsa manka ma politika dawn huma kwistjonijiet illi għat għandhom problemi ta' nuqqas ta' igwaljanza u nuqqas ta' ġustizzja fil-bidu n-nisa iġġieldu għadritt biex, biex jaħdmu issa din jiġġieldu u jitħabtu biex ikollhom l-istess opportunitajiet fl-impjieg u l-istess salari daqs kemm għandhom l-irġiel. L-istess ġara fuq id-drittijiet tal-vot li jivvotaw. <clears throat> matwar mit-sena ilu ma kellhomx id-dritt tal-vot, illum għandhom però għatem ċertu diskriminazzjoni li batu minnom f'dak li għandu xaqsam mal konfigurazzjoni e, eh, politika tal-votazzjoni anka f'pajjiżi stess. Allura jiena nappoġġja l-introduzzjoni ta' kwoti u paritajiet għanna leġizlazzjoni fil-parlament pollak u jiena gburi biha għax jiena kont favur ta' ħasam il bidu minix qed nara kollegi tiegħi mill-Polonja iva qed nara wieħed u naħseb dal-kollega tiegħu jista' jikkonferma li aħna iġġilidna bisħiħ f'dak li għandu x'jaqsam l-igwaljanza tan-nisa. Nittama li s-sitwazzjoni titjib. Slogan tal-konferenza tal-lum huwa nisa fil-politika. U aħna nafu li nisa fil-politika jistgħu jtejbu il-futur tan-nisa imma u dan importanti imma dak li ju iktar importanti huwa li daw jistgħu jinfluwenzaw il-leġizlazzjoni nazzjonali u Ewropea b'mod illi verament rifletti il-ħtiġijiet l-iktar urġenti ta' ċittadini. In-nisa huma aktar sensittivi għal daw il-ħtiġijiet, allura ċittadini jistgħu jistennew soluzzjonijiet li jkunu ferm iktar viċina li jom, grazzi għal preżenza tal-mara fil-politika. L-ikwaljanza fl-Unjoni Ewropea bdiet sa mill-ċates ta' Ruma u l-lum edha mhux biss fit-trattati manka fiċċata ta' drittijiet fundamentali u nixtieq nagħtikom xi statistika x'inhi s-sitwazzjoni li għandna llum minn l-esperjenza tiegħi meta mexxejt il-gvern Pollak nista' ngħidilkom illi kelli 50 mara fost l-uffiċjali iktar fil-pajjiż, ministri, deputati ministri u l-kapijiet tal- tal-autoritajiet ċentrali iktar importanti u din l-istatistika hija l-aħjar waħda sissa. Allura il rekord dan huwa rekord assolut fl-istorja tal-Polonja, tal-Polonja. U issa f'dan il-Parlament Ewropew il-mexxej tal-kabinet li għandha l-iktar poter hija mara. U anka fil-kabinet personali tiegħi għandi mal-54% li huma nisa' il-Parlament jimpiega madwar 60% li huma nisa fost uffiċjali tiegħu. Dak li hu iktar importanti iktar minn nofs in-nies li għandhom pożizzjonijiet li jeħtiġilhom e, eh, arfin speċjalizzat huma nisa' edin jamnu ħafna deċiżjonijiet importanti u dan importanti ħafna. F'dak li għandu xasa mal-membri tal-Parlament Ewropew għanna 35 fil-mija iġviri ftit iktar minn terz il-Kamra. Ma dan ik għandu ħafna xaqsam ma' regoli elettorali fl-istati membri rispettivi. Nixtieq nappella, nixtieq ngħidilkom illi il-membri tal-Parlament Ewropew ikunu eletti fl-istati membri tagħhom. Allura jien qed nappellalkom ilkoll biex tibdlu il-liġijiet nazzjonali tagħkom b'mod li fi żmien tliet snin meta jkollna l-elezzjoni li missa l-Parlament inkunu nistgħu nagħtu merba lil almenu 50% tal-membri parlamentari u din hija responsabilità tagħkom. E, membri tal-Parlamenti Nazzjonali aħna ma nistgħux nibdlu dan fih dan il-Parlament Ewropew. Ħaġa oħra hemm eh, iktar minn 30% fil-Parlament Ewropew, imma f'dak li għandu x'jasam mal uffiċali iktar olja tal-Unjoni Ewropea hemm mal-40% li huma nisa li jinkludu dawk li qegħdin fil-buro tal-Parlament fil-uffiċċju tal-Kwestez u anka bħala eh, presidenti tal kumitati tal-Parlamenti. Jiġifieri dawn huma l-iktar pożizzjonijiet Eh, importanti fil-Parlament, iktar minn 40% huma tal-pożizzjoni huma fidej in-nisa. Allura minn hawnhekk għandna eh, over representation ta'kom, għaliex dinja ħaġa tajba u dinja ħaġa tajba meta naraw li 35% huma membri parlamentari Ewropew u iktar minn 40% huma uffiċjali għolja. Imma dan mhux biżejjed, l-istatistika ma tgħidilniex biżejjed. aħna imxejna aħjar mill-parlamenti nazzjonali fl-Ewropa ma damu mhuwiex kollox. Aħna għandna niftakru għanna l-intenzjoni u verament irridu li naraw iktar partiċipazzjoni minna tan nisa' u li daw ikunu iktar attivi u dan importanti għalina jekk l-Ewropa għandha tkun eh, partecipant daqshekk importanti u attiva fid-dinja. Anka biex nelbu l-kriżi li ninsabu fija, anka biex nasbu għal-futur, għandna bżonn ukoll l-omijiet li jaħdmu jekk aħna rriduhom jaħdmu fuq livell professjonali u fil-politika għandna nintroduċu wkoll ħin flessibbli anka il-teleworking, il, il, ġifiri xol mid-dar permezz tal-internet, anka e, e, faċilitajiet fej, fej ħallu tfal f'kull kumpanija anka l-irġiel jistaw ikunu involuti fil-kura u fl-attenzjoni fl ta' tfal żgħar għaliex mela, sikultant jiġri da li nisa ma jkunux opportunità illi ħallu it-tfal eh, waħidhom. U aħna rridu l-istess opportunitajiet anka mill-kalamità demografika e, e, irridu narawh li naraw li jsir dan u rridu nirkonoxxu wkoll ix-xogħol importanti tan-nisa li, li jagħmlu minn ġoddar għasaħan sitra anka tfal li jieħdu ħsieb dan huwa dan huwa xogħol importanti ħafna u diffiċli allura ma nistgħux ngħidu lil mara b'mod professjonali mhix qed taħdem għax di anke meta tkun id-dar tieħu ħsieb it-tfal din qed twettaq wieħed mill-iktar xogħlijiet importanti fih dan il-komunità u dan irridu niftakruh ħaġa oħra il-kummerċ, in-negozju. Xi jiem ilu flimkien mal viċi President Redding jiena publikajt artiklu li fih ħna appellajna għal kumpaniji Ewropej biex mod vol volontarju iżidu b'mod sinifikattiv in-numru ta' nisa fil-bordijiet tagħhom. Skont xi riċerka li saret dal-aħħar, in-negozji għandhom eh, xi benefikaw mankaħna fuq livell Ewropew għandna x'nibbenefikaw. benefikaw f'dan il-mitt anniversarju tal-Jum Internazzjoni tal-Mara jien nixtieq nifraħ lin nisa kollha li jintom irnexxielkom biex totienu tant affarijiet daw l-aħħar mit-sena u nixtieq ngħidilkom buċċi minn quddiem u nixtieq hawnhekk nindirizza l-irġiel u n-nisa li għad baqanna ħafna sfidi għad ma m'għandniex igwaljanza e, fl-Ewropa u lanqas egwaljanza barra mill-Ewropa. Aħna danna fuq sew. U ma nistawx sempliċement noqdu bil-qeda e, u ma namlu xej. Għad baqalna ħafna x'namlu biex naslu għal daw il-miri. U waqt illi niċċelebraw dan il-mitt anniversarju, ħafna ħafna xogħol għad baqa jisir. U jien nixtieq ilkom e, nawguralkom li sbaħ xewqat. Grazzi ħafna. Tack talman Jag vill framföra... Grazie president Buzek. Fissem il-komitat u fissem il-daw kolla prezenti għawnek nishtiq nir-ingrazzjak ta' dan il-diskors ta' introduzzjoni e, e, e, li jettam l-inna l-lum għall-okkazjoni tal-jum internazjoni tal-mara nafu li nifmu li għanna ħafna sfidi imma ħna mhux se nċedu fil-ħidma minn tagħna nkomplu nissiltu għal egwaljanza bej is-sessi u aħna naslu se naslu għal miri tagħna xi darba. U allura għal darboħra, President Buzek nirringrazzjak. Issa nixtieq nagħti merħba u jiena kuntenta ħafna li nagħti merħba lil Mary Robinson, ex-President tal-Repubblika tal-Irlanda, u li nati meħba li s-Sinjura Nicole Fonten li kienet President tal-Parlament Ewropew. Merħba li l ukoll. U nixtieq nagħti merħba li l-membri kollha tal-Parlamenti Nazzjonali u anka minn parlamenti nazzjonali ta' pajjiżi kandidati tal-Unjoni. Issa membri tal-Parlament Ewropew intom ukoll merħba bikom kif ukoll il-parteċipanti kollha li jinsabu f'din is-sala llum. Jiena inħoss li għandna ġurnata eċitanti, ħafna u interessanti fil-laqgħa ma' xulxin li għandna llum. Issa l xi snin aħna kellna tradizzjoni li aħna ninġabru flimkien minħabba il-Jum Internazzjonali tal-Mara biex naqsmu bejniet esperjenzi u naqsmu bejnietna l-aħjar metodi, l-aħjar prattiċi, ecc. U niddiskutu flimkien il-lanijiet konġunti li għanna bejnietna għall-ugwaljanza bejn in-nisa. Kif għal President Buzek dis-sena hija sena speċjali. Illa li xaħna issa qed niċċelebraw iċ-ċentinarju tal-ewwel Jum Internazzjonali tal-Mara. U Jina konvinta ħafna wkoll li għandna mmorru lura biħsib minn tagħna lej dawk illi kienu pionieri tal-ħidma tagħna, dawk li mit-sena ilu kienu nidew il-ħidma lejn egwaljanza bej is-sessi u waslu u nidew il- ix-xogħol liberatorju ta' nisa Naħseb tajjeb li naħsbu daw in-nisa kollha li ġew qabilna u li preparaw il alqa tax-xogħol tagħna u naħseb għandna responsabilità lejn dawk il-pijunieri lejn dawk li ġew qabilna u fil-fatt għanna responsabilta lejhom biex nissuktaw bil-ħidma minn tagħhom. Allura mit-sena ilu il il, din il-ġurnata kienet eh, iċċelebrata taf f'xi ħames sitt pajjiżi Ewropew u kienet fid-9 ta' Marzu u ħafna irġiel u nisa parteċipaw f'din, f'din l-ewwel ġurnata internazzjonali għal-mara it-talbiet kienu għad-dritti ta' nisa biex jaħdmu, biex jivvotaw lejn l-edukazzjoni, drittijiet li jokkupaw pożizzjonijiet uffiċjali u biex tieqa fi diskriminazzjoni ġenerali lejn nisa daw kienu xi wħud mit-talbiet f'dak iż-żmien. Imma inqas minn ġimma wara din wara dawn il-meetings il kbar ġrat traċedja iktar minn 140 nisa ħaddiema tilfu ħajjithom f'inċident traġiku kien hemm nirien qawwija fil-belt ta' New York. U ħafna minn daw in-nisa li tilfu ħajjithom kienu Taljani u immigranti Taljani u Ingliżi. U di traċedja fil istati Uniti tal-Amerika ġrat immedjatament wara ċelebrazzjoni tal-ewwel ġurnata internazzjonali tal-mara. U din allura iffukat fuq il kundizzjonijiet tan-nisa ħaddiema u l-ħajjiet tagħhom anka fil-leġiżlazzjoni. U fil-fatt f'Marzu iċ-ċelebrazzjoni baqgħu isiru f'Marzu. Issa ħna għażilna da suġġett in-nisa fil-politika dis-sena u dan huwa suġġett li huwa wis għal-qalbna. Anka rip anka l-esperjenzi tagħna fix-xogħol u l-ħidma tagħna ta' kuljum u anka dak li għandu x'aqsam mal-politika fuq kull livell dak nazzjonali, Ewropew u internazzjonali wkoll Alla volja kif qal President Buzek aħna sar ħafna progress, aħna rridu nkunu konxi ta' dan, Iva, sar ħafna progress, imma rridu nkunu konxi wkoll bl isfidi li għandna għall futur u dawk l-inegwaljanzi li għadna naraw l llum allura tem ħafna ħidma qoddimna. Jiena stess kultant naħseb meta nħoss li dan ix-xogħol tal-igwaljanza bej sessi e, kellu e, e, inħoss li jkun miexi pass daqshekk bil-mod, imma mbagħad inħares lejn daw ġenerazzjonijiet kollha ta' dawk il-kondizzjonijiet kollha ta' dawk in-nisa li għandhom li għandhom il-kapaċità li jażlu il-futur tagħhom, il-karrieri tagħhom. U meta inqabbel daw il-kondizzjonijiet bejn tagħna il-ġenerazzjoni tagħna ma' qabel, jiena jkolli stampa ċara qudiem tal-progress illi fil-fatt għamilna. Issa, in-numru ta' nisa fil-parlamenti nazzjonali u fil-parlament eh, Ewropew żdied jider li hemm żieda maġla f'daw l-aħħar 10 snin 12 sena madwar 8% meta tħares lejn il-Parlamenti Nazzjonali u madwar 5% e, fil dan il-Parlament Ewropew. 35.2% nissa fil-Parlament Ewropew preżenti Allura dan huwa l-iktar parlament li kellna sa minn meta bdew sa minn meta bdew l-elezzjonijiet diretti fl-1979 dak għandu diġà samma differenza bej is-sessi ma' l-progress kbir li sar kien matul perjodu ta' li beta fl-2004 imma mill-2004 iż-żieda kienet pjuttost eh, batuta. Issa fuq livell Ewropew nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni preżenti hemm disa hemm disa kummissarji ġifir 33 u dan huwa l-ogħla numru illi kellna meta qed nitkellmu fuq kummissjoni li tkun ta' kif ġiet maħtura. Jien niftakar ukoll u nemmen li xi kollegi wkoll jiftakru illi għandna riżultati pożittivi. Jiġifieri ħafna minna għenu għal dan kemm fuq livell ta' Parlament Ewropew u anka bħala membri ta' Parlament tal-Parlament Ewropew. Aħna minna ħafna pressjoni fuq il-parlamenti nazzjonali biex jinnominaw nisa għal pożizzjoni ta' kummissarju li jina zgur li jintom tiftakru l-kampanja illi membri tal-Parlament tal Ewropew għamlu fil-ħarifa tal-2009 meta aħna ġejna flimkien barra mill-bini barra l-bini tal-Kunsil u aħna urejna it-talbittana biex ikoll niktar nisa fiħdan il-Kommissjoni Ewropea. Issa, illum ħan nisimaw il-Mary Robinson illi għan kella u għanda karriera politika speċjali hija ex kap ta' stat f'pajjiża fl-Irlanda u anka fuq livell internazzjonali. bħala komissarju Woli bħala eh, komissarju Woli tal-ġnus maquda aħna kuntenti li nil-għaw killum u anka nieħdu gost nisimgħu l-esperjenzi ta' Nikol Fontenja għata miż-żewġ nisa illi qatt kienu presidenti ta' dan il-Parlament Ewropew. U Sinjura Fonten fil-fatt ħadmet ukoll bħala ministru f'pajjiża ġifieri Franza. Issa fit-tieni parti tal-programm janna l-lum, aħna jkollna l-opportunità li nisimaw l-esperjenzi mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll mill-Parlament Ewropew. U ħanaqsmu bejniet esperjenzi u l-aħjar nisimgħu l-aħjar messaġġ biex bekk inżidu dejjem iktar il-parteċipazzjoni femminili fil-ħajja politika. L-esperjenzi tan-nisa u l-arfin tagħhom hija xi ħaġa li hemm bżonn li nieħdu kont taħab b'mod serju fil-ħajja politika tagħna. Allura jiena kuntenta u eh, għandi kurzita biex nisma x'għandhom xi jgħidu daw il kelliema bl-esperjenzi kbar li għandhom li ħanaqsmu bejnietna. Issa qabel ma nagħtihom il-kelma xi punti prattiċi li nixtieq naqsam magħkom. Issa f'kull siġġu li għandkom għandkom formola, fuq kull post li qegħdin fih hemm formola biex intom tkunu tistgħu titolbu biex titkellmu d-dibattitu tagħna se jkun maqsum fi tnejn L-ewwel parti huwa dwar isu ta' natura ġenerali. U t-tieni parti tal-programm li l llum jiffoka speċjalment fuq l-esperjenzi u l-metodoloġiji. Issa dan huwa importanti għalikom għandkom formola biex t-reġistraw, timlew li ma parti t tipparteċipaw fija jekk ix l-ewwel jew it-tieni. U jkun possibbli wkoll li intom tintervjenu fiż-żewġ partijiet li huma. Da kollu, dan aċċettabbli wkoll. Imma jekk ġobkom informawna fil formola li għandkom qudiemkom u fl-aħħar nixtieq infakkarkom illi għandkom 3 minuti għal kull intervent. Aħna naħsbu li kulħadd jew kemm jista' jkun irid ikonna kemm jista' jkun nies li jesprimu ruhom. Allura l-darbora e, merħba lilkom ukoll. U issa jiena kuntenta ħafna li inċedi l-kelma lis-Sinjura Mary Robinson li kienet President tar-Repubblika tal-Irlanda u li kienet ukoll Kummissarju għolja drittijiet e, tal-bniedem tal-ġnus Maquda u president ukoll tal-Fondazzjoni Mary Robinson. Allura merħba kbira u għandek il-kelma. Thank you. Grazzi, grazzi, Signora President. Presidenti u membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali ikolli ngħid li impressjonajt ruħi bil-ħeġġa bil ħedġa bil l eh, ugwaljanza mill-President Buzek u mill-messaċ ta'kom li għedin twaslu l-inna u kol jina onorata l-lum li ġejt mistiedna biex n messaġġ messaċ dwar suġġett, suġġet tal-qalbna l-kol. L-empowerment politiku u l-ugwaljanza fil-rappresentanza politika fil-levelli kolli tal-Unjoni Ewropea. Nishtiq najt illi fl-udjenza etnara ċertu bilanċ eh, bej irġilu nisa' l-importanti li għalix l-ugwaljanza hija mhux biss kwistjoni għan nisa hija kwistjoni li l-kol. Ġviri dan huwa tajjeb. Kif smajna l-avveniment huwa wieħed speċjali dis-sena il għaliex qed niċċelebraw il-mitt anniversarju tal-Jum Nazzjonali tan-Nisa u nħoss li dinja kienet ir-raġuni il għaliex jiena ġejt mistiedna biex nagħti dan id-diskors biex niċċelebraw dan iċ-ċentenarju il għaliex jiena diġa ġejt nominata bħala persuna anzjana biex najtek u ġejt nominata minn President Mandela u bħalissa il-raġel tijaj l-lum il-ġurnata jintroduċi l-lum nifsu bħala il-ners tijaj ġveri eh, eh, l-lum nħares l-qoddim u nħares l-ura ma'kom u kol. Eh, Nishtiq nibda biex nitkellem iktar l lin mill-Ewropa biex konna iktar kuraċ mal-fil-jiem li ġejjin biex ninaqdu fl-imkien mal-imsieħba eh, tagħna mad-dinja kollha. Fit-8 ta' Marzu tas-sena l-oħra inaqqat ma' mijiet ta' nisa u xi appoġġ mill-irġiel fil-waqt li mxejna fl-imkien fuq il-pont ta' Brooklyn ġewwa New York fejn għadna ma' eluf ta' nisa fiktar minn ħafna ibliet l-avveniment kien organizzat minn Zajna Bsalbi tal- Women for Women International u numru tal organizzazzjonijiet tan-nisa u NGOs. Huma qed jippjanaw konnessjoni iktar b'saħħitha bej n nisa fuq il-pontijiet fil-dinja kollha biex jiċċelebraw dan iċ-ċentenarju. Jiena nispera li ċertu membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali ser isibu pont ieħor biex jimxu flimkien nhar it-tlieta li ġej nippref forsi anke jkantaw huma għaddejjin minn fuq dan il-pont. Ċentenarju huwa żmien li nħarsu li naħsbu nħarsu lura kif ukoll il-qoddim fl-1993 għamil żjara fin New Zealand bħala President tal-Irlanda l-okkażjoni ta' dak il-pajjiż wara l-ewwel pajjiż fid-dinja illi ta' il-vot parlamentari l-innisa fl-1893. Jina gbur jolli ngħid illi il-persuna li resqed din il-leġiżlazzjoni kien raġel Irlandiż John Balance iżda l-poter ewlieni inġib minn nisa ta' New Zealand illi ġew bir-roti mijiet ta' mili biex jiġbru il-firem għal din il-kampanja. Mut interessanti huma raw din il-kampanja bħala parti mill-ġlida tagħhom biex ikunu jistaw iwaqfu il-vizzju ta' xorb ta' ħafna mill-partijiet maskiri tagħhom. Xi partijiet mid-dinja din il-ġlieda hija pjuttost reċenti u korrenti fil-fatt in-nisa fil-Kuwait ma natawx il-vots il-vot sal-2005 u n-nisa fil-reġjun Arbi għadhom qegħdin jissiltu biex ikunu jistgħu jitlu fil-Parlament u jkollhom karigi fil-kabinet. Dan jafin bidel iktar rapidu iżda ta' min jinnota kemm hawn nisa, kemm nisa, nisa żaża ilhom jiġġieldu minn kajja l-violenza li saret kont kontrihom fejn qed jitolbu iktar ħelsien partecipazzjoni u rispett ta' drittijiet tal-bniedem dan il movement popolari li huwa differenti f'kull pajjiż jaf ikollu impatt transformattiv għan nisa jekk in-nisa jingħataw is-seta' jipparteċipaw l-istrutturi konstituzzjonali u legali fit-Tunezija, l eġiptu il-Bahrejn, il-Libja u forsi oħrajn. L-empowerment tan-nisa huwa kruċjali ta' tkabbir demokratiku fid-dinja rbija. Dan għaliex meta n-nisa jingħataw parteċipazzjoni fil-Parlament jitkellmu dwar kwistjonijiet li oħrajn jinjoraw, jibidlu l-prioritajiet, jagħtu jpoġġu enerġiji f'proġetti li forsi jistgħu jiġu skartati forsi jistgħu u wkoll jilħu ċertu nies li ħafna drabi jiġu ignorati. Bl-involviment tan-nisa l-gvernijiet isiru iktar responsabbli, rappreżentattivi, responsivi u iktar, iktar probabbli li u minoritajiet tekniċi l-membri tal-Parlament Ewropej għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jappoġġaw demokrazija, demokrat, demok, transizjoni tad demokrazija li qed tiġi mmexxija minn nisa zazax fid-dinja rbija u jiġġieldu kontra violenza, kontra il-manifestazzjonijiet eh, violenti, manifestazzjonijiet paċifiċi, partikolarment fil-Libja, per eżempju, fejn protestant minn qed jipprotesta fil-Libja qed imut minħabba li qed jiġi bombardjat minn aeroplani importanti illi nejnu lil dawn in-nies li qed jipprotestaw li qed protestaw id-drittijiet tagħhom. Sfortunatament f'konferenza ġewwa Pariġi ġimgħa l-oħra dwar il-ġrida tan-nisa kontra fundamentalizmu u ngħid hemm tendenza fil-pajjiżi għall iżlamofobja Ġifieri hemm bżonn li jkollna diskussjonijiet miftuħin dwar dan, partikolarment dwar l-impatt fuq in-nisa. Manna jkollna l-ebda feministi iżlamiċi bħal manna xikonna Iżlamis feministi lut iżda rridu naħarsu l-isfond tagħhom, il-patrimonju tagħhom. Inħoss illi dawn il-membri jistaw juru ċertu tmexxija f'din l-arena fl-Ewropa bħalma jisir fid-dinja rbija jaf ikun hemm eh, tibdil sinifikanti f'perjodu qasir li tini tana tama partikolari huwa li jiena kont xut għal l-impatt transformattiv ta' żewġ nisa fil-parlamenti f'żewġ pajjiżi Rwanda u l-Liberja jiena kont l-ewwel kap ta' stat il luzan il-Ruanda wara il-ġenoċidju tal-1994 ġajt mort fl-1995 sabiex eh, nati kelma nati leħen l-batija tal-nis tal-Ruanda l-ġnus maquda għal eh, l-avvenimenti tal-50 anniversarju. Dak li sar wara il-ġenoċidju kienet esperjenza kera ħafna, iżda kejja dan kollu għadna niftakar xi ħaġa sabiħa ħafna. Fil-parapetti tal-knejjes kien hemm ħafna ħafna arbuxelli, ħafna mimlijin bil-fjuri, l wien roza u homor u kien hemm minqalli illi raġuni kienet illi l-art ingħatat ċertu fertilizzant prezzjuż ħafna kienet id-dem tan-nies li kienu mietu hemmhekk. It-tielet żjara li għamilt fil rwanda kienet fl-1997 biex nattendi eh, konferenza Pan-African Women's Conference ġewwa Kigali organizzat minn dawk in-nisa li kienu tilfu l-raġel tagħhom dik il-konferenza, l-għanta dik il-konferenza kienet biex tagħti jisseta lin-nisa u biex tinkoraġixxihom biex ikunu jistgħu jgħixu l-ħajja pubblika jiġu mħarġa għalhekk u jkunu kandidati fl-elezzjonijiet fuq kull livell. Ir-riżultati kien riżultati pożittivi għall iżvilupp ta' dan il-pajjiż u issa għandhom ir-rekord il għaliex għandhom l-ola numru perċentwal ta' nisa fid-dinja. Donnom il-fjuri reġgħu fil-fetħu. Il-trasformazzjoni tal-Liberja bdiet l attivitisti tan-nisa fejn dawk daw jiġu kunu impazjenti għal pass pjuttost eh, mhux maġġel tal-progress li kien qed isir huma l-sistow li jintlaħaq konsens, eżempju tal-seta tan-nisa li tkellmet dwar u għabidizni fil-dokumentarju ta' Pray the Devil Back to Hell, l-elezzjoni hemmhekk fil 2005 tal-ewwel president ta' wara ta' eh, president Mara ġewwa pajjiż Afrikan Ellen Johnson Sirleaf wasal għal iktar tmexxija sabiex tingħata s-seta l nisa tal-Liberja permezz tal eh, kunsill tas-Sigurtà tal ġuż Maquda 1325 dwar in-nisa konferenza internazzjonali fil il bejn 8 u 9 ta' Marzu koospitat ospitat mill-presidenti tal-Liberja u l-Finlandja iċċelebraw progress li sar sissa li wassal għat-twaqif tal-Lange Brook Center għal l-Empowerment tan-nisa biex ix-xogħol jibqa' sejjer. Michel Bachelet, direttur eżekuttiv tal- tal-moviment UN Women stabilit reċentiment għazet li tiżżur il-Monrovja għall-ewwel eh, l-ġurnata internazzjonali tan-nisa bħala membri tal- tal-anzjani gruppi naqqat flimkien eh, taħt il-presidenza ta' Desmond Tutu biex jitkellmu dwar kwistjonijiet globali rridu nisqu dwar l-importanza tal-tmexxija tan-nisa u nipproteġu id-drittijiet tan-nisa. Aħna narfu l-lum ħafna nisa għandhom pożizzjonijiet ta' awtorità politika fid-dinja. Iżda għal numru kbir ta' nisa u tfajliet ma tantx fuq xiex nistgħu niċċelebraw. Jisibu ruħom f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna, in-nisa jifformaw parti kbira mill-faqar tad-dinja, il-problemi ta' diskriminazzjoni kompli f'ħafna pajjiżi fid-dinja. In-nisa huma fil-riskju meta f'sitwazzjonijiet ta' konflitt, mortalità materna u rati tal-HIV u l-AIDS. L-adolescenti twajliet huma qegħdin ħafna drabi fil-riskju, ħafna drabi ma nagħtux kasom minkejja l-fatt illi għandhom impatt konsiderevoli fuq is-sopravivenza tal-familji u kif il-soċjetà timxil l-qoddim. Sfortunatament dawn il-kwistjonijiet se jibqgħu validi għal ħafna snin iżda nħoss li ħaj jiġu indirizzati fil-ġurnata ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iberja, ġifieri fejn fej, fl-empowerment tal-politiku tan-nisa fil-pajjiżi Ewropej. Smajna li kien hemm progress f'dawn l xirin ta' snin dwar l-ugwaljanzi, l-leġiżlazzjoni, sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, u inizjattivi tal-Parlament ukoll. Nixtieq l lilek, Sinjura President, u l komitat tal-Ugwaljanza bejn irġiel u nisa ir-rapport dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u nisa tal-2010 jisemmi ħafna inizjattivi fosthom l-inizjattiva ta' 13 ta' Marzu 2007 dwar roadmap on equality between women and men tal-2006 sal-2010.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 for women to be equally represented in Parliament. We don't need M'għandniex bżonn xi passijiet żgħar, passi żgħar għandna bżonn tibdil trasformattiv jekk għan indirizzaw dan il-problemi b'mod effettiv. Grazzi. Stort tack Mrs Robinson och eh, nu vill jag... Nej, Grazie ħafna signora Robinson, och issa nixtieq illi nisimgħu lis-signora Fontani kieġbok. Signor President, jiena vera kontenta illi e studentni għal din il-laqgħa sabiex niċċelebraw kif suppost il-Jum Internazzjonali dedikat għan-nisa. Issa għandna l-opportunità sabiex aħna naraw xi progress sar dak jendu xaqsam l-gwardjanza bej s-sessi fil-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi minħabba li dan huwa propju suġġett li qegħdin diskutu. Jiena kuntenta ħafna Signor President, li inti student bosta rappresentanti li ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll mill-pajjiżi kandidati. Jiena ili f'dan il-Parlament għal iktar minn 20 sena u naf kemm huwa importanti r-rwol tal-Parlament Nazzjonali u anke tal-Parlament Ewropew sabiex bekk nkomplu nsaħħu d-demokrazija u nkomplu naraw illi nagħmlu tajjeb għal dak li jissejjaħ deficit demokratiku Mod partikolari naħseb li importanti ħafna illi jiena ngħid li bħala rappreżentanta tal-ħidma ta' bejn il-Parlamenti Nazzjonali il-Parlament Ewropew naħseb li rajt kemm hija importanti din ir-rabta din raġuni jiena nixtieq li nindirizza dawn l-ewwel kummenti għal lilkom eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali. U jiena naħseb li parti mill-approċċ tal-istituzzjonijiet Ewropej hija li nkomplu ġildu kontra d diskriminazzjoni, mhux biss minħabba li aħna din nitkellmu fuq l egwaljanza u l-ġustizzja, iżda minħabba li huwa importanti ħafna d-demokrazija taħdem tajjeb minħabba li hija waħda mill-valuri fundamentali tal komunità Ewropea tagħna. Jiena naħseb li huwa importanti li aħna fil-fatt nużaw il-ħajja u naraw li kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja tajba u nafu wkoll li ħarġet rekomendazzjoni wkoll minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament ħadem ħafna wkoll fuq dan is-suġġett u anke il-Kumitat tal-Drittijiet tan-Nisa illi kien twaqqaf diġà fl-1984 u jiena xtaqt illi ninaqat ma' dan il-Kumitat mill-Bidunet fil-fatt. Naħseb illi sar progress u għadu għad isir grazzi għal dawn l-isforzi kemm minna naħat il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll minn naħat il-Parlament Ewropew, minn l-ebda dubju li r-rapport b'inizjattiva propja issa bħalissa diġà jgħat jitħejja u aħna bekk noħorġu bi proposta ġdida l-mobilizzazzjoni. Iva veru li sar progress, iżda Ir-riżultati huma bass huma mħalta u nafu li għad fadal ħafna x'għandu jsir sabiex fil-fatt nil l tagħna. Ma tantx għandi daqshekk ħin dispożizzjoni tiegħi biex nitkellem għandi sitt minuti, minuti, skużawni, iżda jiena nittama illi l parlament Ewropew għandu jagħti eżempju f'dan il-kontestu meta aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proporzjon ta' membri nisa u membri irġiel billum il-ġurnata il-membri nisa jammonta 35.2% tal-membri tal-Parlament Ewropew u nafu illi għanna u koll nisa li huma għadin jaħdmu bħala kwesturi, bħala viċ-prezidenti, ġifiri f'pożizzjonijiet għoljin. Iżda tfadal ħafna xi jsir, speċjalment dak li għandu xie għasam il-Presidenza tal-gruppi politiċi u jekk jiena fil-fatt Nħares lura jien fl-Ulju tal-1999 kont eletta għal president tal-Parlament Ewropew. Jiena jdispjaċini ngħid illi aħna domna kważi 20 sena sabiex ikollna president presidenta nisa ta' dan il-Parlament. U nittama li mux nerġgħu daqshekk sabiex ikollna jerġgħu President taħir mara, il-Parlament Ewropew għandu jkompli jaħdem bħala il-gwardjan ta' drittijiet li aħna ksibna u jara illi aħna nkomplu għaddejjin bil-progress, però l-Parlament Ewropew ma jistax jaħdem waħdu u il-partiti politiċi fuq livell nazzjonali kif ukoll il-Parlament nazzjonali għandu komplu jaraw illi n-nisa jkollhom parteċipazzjoni sieħa fil-ħidma tal-Parlament U naf li ħafna drabi jkun hemm ċertu problemi, iżda aħna nafu li meta ikun hemm leġiżlazzjoni li tkun vinkolanti, jista' jkun hemm kontribut favorevoli. Dak kien il-każ ukoll fi Franza blatt tas-6 ta' Ġunju 2000 tas-sena 2000 li stabilixxa l-ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew fl-elezzjonijiet li jsiru fuq it-tlet livelli. Din il-leġiżlazzjoni hija importanti ħafna waslet għal daqsxejn ta' rivoluzzjoni, speċjalment fuq livell lokali fejn il-politika u l-attivitajiet politiċi huma ħafna iktar qrib lejn ċittadini. Aħna naħsbu wkoll li l-parteċipazzjoni tan-nisa li issa telat għal 35% f'dan il-parlament nasib li għandha tkompli tis-saħħa. Fil-fatt aħna nafu illi nistgħu naraw illi sar progress pożittiv iżda aħna rridu nkomplu dejjem f'din id-direzzjoni u anke l gvernijiet nazzjonali naħseb li rridu jirriflettu sew dwar il-mezzi li huma jistgħu jiżgħu sabiex iħaġġu n-nisa ħalli jipparteċipaw fil-politika. Jiena naħseb ukoll illi hemm numru ta' pajjiżi, inkluż il-politiċi tal-pajjiż tiegħi, illi talbu għalija diju, li allura huwa importanti ħafna li naraw illi l-perċezzjoni tal-ċittadini nisa u rġil tagħna titranġa. Żewġ sebijiet tal-aħħar, jekk għandna naslu għal dinja tal-politika, naslu diskussjoni ta' dinja tal-politika, naħseb illi n-nisa rew illi huma jistgħu jaħdmu tajjeb fid-dinja politika, huma eċċellenti fix-xogħol tagħhom jaħdmu ħafna. U eh, huma għandhom bżommu l-femminità tagħhom iżda m'għandhomx iqogħdu jibżgħu illi fil-fatt huma jippreżentaw lilhom infushom u l-opinjoni tagħhom. Apparti minn hekk naħseb illi mara illi għandha politika importanti, għandha toqgħod attenta ħafna, għandha tara xa tkun l-informazzjoni li qed tingħata fil-mezzi tax-xandir. Jiena naħseb illi mara għandha toqgħod attenta kif għattilkom. Għalhekk huwa importanti ħafna li jkun hemm din ir-rabta bejn u din l-għaqda li tiġbor lil dawn in-nisa. Il-President Buzek qal li fil-fatt tan-nisa fil-politika Skur, il-prezenza tagħhom tista' tejjeb is-sitwazzjoni tan-nisa b'mod speċjali mill-aspett professjonali. Jiena nixtieq ngħid li abbażi ta' dak li rajna aħna fi Franza kellna 70% fl-1974 li qalu le aħna ma nixtiequx li jkollna President Franċis tal repubblika U Sur President huwa ċar li l-lum il-ġurnata design fil-mija Mandomx problemi li jkollhom mara bħala president bħal mem fil-Ġermanja, l-kanċillieri hija mara u anke f'pajjiżi oħrajn. Trid forsi din tista' isseħħ ukoll fi Franza importanti illi nkomplu insaħħu il-pożizzjoni ta' nisa fis-soċjetajiet tagħna. Jiena konfidenti u fiduċuża li l parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali ħajkomplu jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jagħmlu eh, naslu għal progress konsiderevoli. Jiena nittama li l-kol kemm aħna fl-Ewropa nkunu nistgħu ngawdu minn dawn id-drittijiet li ksibna u illi aħna nkunu nistgħu nejnu l-nisa sabiex ikunu iktar koraġġużi u juru t-talenti tagħhom. Ringrazzjak. Stu tack till eh, Mrs Robinson, Stu tack till... Grazzi ħafna l-Sinjura Robinson u grazzi ħafna l-Sinjura Fontaine. Naħseb li kellna ideja tajba ħafna fil-fatt permessa dawn iż-żewġ diskorsi ta' dak illi li diġa sar għall-għanijiet ta' tisħiħ ta' drittijiet tan-nisa iżda anke idea ċara tal-isfidu l-problemi li aħna naqdimna bħalissa f'dan il-qassam. Ma nixtieq nirringrazzjakom talli intom saqsejtu din il-mistoqsija. Jiġifieri jekk l-Ewropa hijiex lesta li minnaw u għaxar snin oħra f'dan il-perjodu ta' xar snin fil-fatt niskuraw li aħna jkollna gwaljanza bej is-sessi fil-fora politiċi kif ukoll fl-oqsma kollha tal-ħajja fis-soċjetajiet tagħna. Jiena naħseb li dan huwa aspett importanti li għandna niddiskutu llum u nixtieq ukoll illi insemmi s-Sinjura Fontaine inti tkellimt fuq is-solidarjetà bejn in-nisa ġifieri li meta n-nisa jkollhom il-wolijiet ta' responsabilità aħna rridu nappoġġaw lil xulxin. Dan huwa fattur importanti kemm ħabba l-fatt illi n-nisa għandhom jassumu iktar responsabilità, iżda anke minħabba illi wieħed anzi illi waħda għandha tħossha kuntenta ħafna meta tkun għamlet xogħla sew ir-realtà turi illi n-nisa jistgħu fil-fatt ikunu attivi f'ħafna anzi fl-oqsma kollha. Ringrazzjakom ħafna tal-li kontu għawek maħna tal-li parteċipajtu fil-laqa tagħna u issa naħseb illi nistgħu niftħu id-diskussjoni dwar dan is-suġġett u nixtieq infakkarkom illi għanna tlet minuti li nistaw nagħtu lil kull persuna li tixtieq titkellem minħabba u li ħajkun hemm ħafna minnkom illi ħat itkellmu. Nibdew bis-Sinjura Ilda Figueiredo mill-Parlament Ewropew jekk jogħġbok Sina Figueiredo. Grazzi, Sinjura Ċer. Eh, nati merħba l-nisa kollha preżenti fostna hawnhekk illum mhux biss in-nisa tal-Unjoni Ewropea imma saħansitra n-nisa in ġenerali speċjalment dawk li anka f'dan il-moment propiċu għedin ibatu f'pajjiżhom minħabba diskriminazzjoni kontra tagħhom għax qed jissiltu għal-libertà tagħhom. Din hija sitwazzjoni f'ħafna pajjiżi u mbagħad hemm nisa li qegħdin fin-nofs ta' konflitti battalji li jiġġieldu favur il-paċi u dan u l-appelli aħna nixtiequ li natu u nixtiequ natu merba wkoll e, e, u nselmu l dawk in-nisa li qegħdin jitħabtu e, favur u gwaljanza u biex jamlu reali il-proġetti tagħhom biex jgħixu ħajja umana denja. Et allura niċċelebraw il-mit sena tal-ewwel ġurnata internazzjonali tal-mara u li f'dawn il-mit sena e, ġi impoġġi fil-prattika ħafna punti favur in-nisa fid-dinja u qegħdin nuru kif u x'innu fil-ħajja politika il-mara e, e, għanna madwar 35% tal-membri parlamentari fil-Parlament Ewropew. Pero importanti u kolli natu daqqatajn u kollx lejx qed jiġri l-entijiet lokali, gvernijiet lokali, gvernijiet nazzjonali u parlamenti nazzjonali għax in-nisa huma verament rib id-djar tagħhom, verament rib il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadin u għallur għandhom ikollhom aċċess fil-bliet tagħhom fil-gvern fit-tmexxija tal-lokal, fit-tmexxija tal-reġjun, fit-tmexxija tal-bliet tagħhom allura rridu nagħtu inċentiv lil daw in-nies għall-parteċipazzjoni f'daw ir-reġjuni u mbagħad niġbet l-attenzjoni ta'kom fuq xi passi l-ura illi fil-fatt qed nieħdu bħalis qed naraw bħalissa. Il-kriżi finanzjarja bħal dejjem dejjem tolqot e, partikolarment in-nisa aħna naraw li qed jiżdiedu e, e, tiżdied il-povertà fost in-nisa nuqqas ta' gwaljanza, nuqqas ta' ċess għall-impjiegi u drittijiet u tnaqqis soċjali, tnaqqis fis-servizz soċjali eh, fis-saħħa pubblika, l-appoġġ tal-familji, appoġġ tat-tfal, appoġġ tal-anzjani u dak kollu jolqot mill-qrib lin-nisa iktar mill-irġiel. Allura dawn huma passi lura l-partiċipazzjoni tan-nisa wkoll fil-politika tonqos, allura din f'din anka fil-qalba ta' din iċ-ċelebrazzjoni irridu namlu talba fost dawk il daw kolla eh, responsabli fid-dinja politika rġiel u nisa biex jitħabtu biex ikun hemm iktar igwaljanza fil-kamp politiku illa li xmin ftit sin oħra isegwina u jkompli fuq il-passitana jkun jista' jħares lura lejn ix-xoltana li nkunu għamilna. Grazzi. Grazzi ħafna, Mr. Figueredo. Issa għanna s-senjora, għanna s-senjora Kollizza Rora, mil-Greċja. Lodwa tajba li kullħat. Jiena nixtieq illi ngħid kemm jiena imħasba fuq dak illi jiena smajt sissa jiena pparteċipajt ħafna drabi għal simili fil-Parlament Ewropew u verament nħossni għal rata li jiena nista' nirrappreżenta l-pajjiżi illum hawnhekk flimkien ma' kollegi oħrajn. Eżis, ħbieb, dak li għandu xaqsam il-pajjiż tiegħi, il-Greċja, il-ġlida biex ngħidula hekk sabiex aħna nsaħħu l parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika din kienet magħrufa f'bosta Eh, leġislazzjoni differenti. Dan provda għafas istituzzjonali b'saħħtu ħafna illi ħoloq eh, orjentazzjoni konġunta ħalli bekk aħna noħolqu iktar integrazzjoni u aħna nħeġġu l-parteċipazzjoni wkoll tan-nisa f'kull qasam tal-ħajja politika. Fis-sena 2000 aħna rajna illi aħna nistgħu niggarantixxu fil-fatt l jenza bejn s sessi fit-teħid ta' deċiżjonijiet fis-settur pubbliku, bilanċ bejn settur privat u s-settur pubbliku kif ukoll fuq il-livell tal-amministrazzjoni lokali. U kien hemm liġi riċenti wkoll bid-data tas-sena 2008 li permezz tagħha aħna stabilixxejna illi fil- lista tal-membri tal-partit il-proporzjon tan-nisa għandu jkun mill-inqas terz tat-total. U minkejja l-fatt li aħna stabilixxejna bosta liġijiet is-sitwazzjoni dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess tat-taħid tad-deċiżjonijiet mhijiex daqshekk tajba xorta waħda fil-Parlament Ewropew għandna 52 fil-Parlament Grieg anzi għandna biss 52 membru li huma nisa minn 300 membru. Mhix perċentwal għolja, iżda hija daqsxejn iktar għolja meta mqabbla mal-elezzjoni li kellna qabel. Minn 16% fis-sena 2007 kellna 13% fis-sena 2004, 10% fil-2002 u fl-1996 kellna parteċipazzjoni tan nisa li kienet tammonta bissa 6.3% tal-membri kollha tal-Parlament. Ġifieri, għana nistgħu ngħidu li fil-fatt nafu li hemm seba' nisa minn 22 membru tal-Parlament Ewropew li rappreżentaw l-pajjiżi li fil-fatt jirrappreżentaw ammont konsiderevoli. Fl-aħħar elezzjonijiet li saru f'Novembru tas-sena 2010, 32 mara biss kienu eletti bħala sindki u 333 minn 1033 anzi skużawni dan ifisser illi il-nisa li kienu eletti bħala sindki jammontaw biss għal 3% tal-popolazzjoni kollha tan-nies illi fil-fatt kienu eletti. Meta jiena eh, qed semmejt sena sena 2006 jiena semmejt ukoll perċentwal 31%. Nafu illi mbagħad dan l-aħħar kien hemm anzi qabel kien hemm disa nisa biss minn 300 persuna li kienu eletti ma kienx hemm nisa li kienu eletti bħala kapijiet tar-reġuni iżda kien hemm min kien elett bħala deputati kapijiet tar-reġuni. Dan kollu juri illi għandna problema dak li għandu x'jaqsam dimensjoni soċjali u dan ifisser illi hemm bżonn ta' ħafna iktar ħidma li ssir illi għandha lan sabiex insaħħu l-parteċipazzjoni tan-nisa dak li għandu xieqsam is setta politika fil-Greċja, però din għandha tkun marbuta mat titjib tal-klima lokali u kif inti diġà għedt aħna rridu nappoġġjaw lill nisa u nħeġġu lill-elettorat sabiex jivvutaw lin nisa Nafu illi saru bosta bidliet, pero jena nixtieq ngħid illi l-igwalenza bejn nisa u l-irġiel f'dan il-qasam daqshekk diffiċli qed issir dejjem iktar problematiku minkejja illi aħna dejjem qed jirnexxielna li n-nisa jkunu iktar attivi pereżempju fl-oqsma tal-edukazzjoni u fid-dinja tax-xogħol nafu li xorta waħda tfadlilna bosta tħassib u nafu wkoll illi il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika fil-fatt telfet xi ftit jew il-progress anke fil-parlamenti nazzjonali. Jiena nista' nżid bosta punti oħra fuq affarijiet li diġà smajt u fil-fatt dak li għandu x'jaqsam il-kriżi ekonomika li l pajjiż tiegħi qiegħed jesperjenza l-ewwel nies li kienu affettwati minn din il-kriżi ekonomika kienu nisa minħabba li hemm ħafna nisa li huma żgħażagħ li huma attivi ħafna fil-ħadma tax-xogħol, fis-suq tax-xogħol. U id-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu anke fuq il-mudell soċjali ttieħdu deċiżjonijiet illi kellhom ikunu favorevoli wkoll għan-nisa. U jew kellha nisa u l-irġiel bl-istess mod. Ningrazzjakom, nittama u li fil-fat il-parteċipazzjoni ta' nisa tista' tissaħħa. Grazzi ħafna issa imis li sinjura Moren illi hija membru tal-Parlament Ewropew hija fil-fatt il-Viċi President tal-Kumitat ukoll tad drittijiet tan-nisa kif ukoll tal-kwaljanza bejn is-sassi. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President, nirringrazzjak tal-li organizzajtu dan l-avveniment, nixtieq nirringrazzja wkoll lil eh, kulħadd li attenda u hekk nixtieq eh, nirringrazzja lil kulħadd tal-ħidma importanti li għamiltu. L-ewwel punt li xtieq nitkellem dwaru, Signor President, huwa illi dan il-progress huwa wieħed kollettiv Il-kwistjoni li qed niddiskutu hija kwistjoni attwali ħafna. Dan il-comeback biex ngħidu hekk mhuwiex qed jirrappreżenta l-ġieda tan-nisa kontra l-irġiel, iżda din hija rebħa li aħna rridu niddefendu l-kol kemm aħna dak illi s-soċjetà pereżempju qiegħda tagħmel huwa illi 15% tal-intelligenza tagħha huma rappreżentati minn nisa U dan huwa l-ewwel punt. Aħna rridu naraw li naffrontaw il-problema l-koll kemm aħna minħabba li hija kwistjoni importanti għalina l-koll. Rridu naraw x'qed jagħmlu il-familji sabiex jiskuraw u jgħidu li n-nisa fil-fatt huma edukati u jekk inħarsu aħna lejn dak li sar fl-aħħar ftit snin u naraw jekk naraw l-ammonti ta' flejjes li kienu investiti fl-edukazzjoni. Milli jidher ħafna flus inħlew fix-xejn u allura għandna bżonn ta' mobilizzazzjoni ġenerali sabiex verament aħna nagħmlu progress. Jiena qiegħda nindirizzaw wkoll il-membri tal-Kumitat tal- li huwa responsabbli trittijiet tan-nisa u l-ogolenza bejn sessi u aħna lkoll kemm aħna qegħdin naħdmu u niġġieldu flimkien għall-istess dan. Aħna, Signora President, nafu illi xiftit jowis eh, mhux qegħdin eżattament fil-qalba ta' dan kollu, pero aħna nixtiequ li jkun hemm l-istess trattament kif għan nisa kif ukoll għall-irġiel nittama biex xi darba naslu. Punti ieħor jina kieku kont nippreferi li kiku in-nisa permezz tal-talent tagħhom, permezz tal-kompetenzi tagħhom jistgħu jkollhom pożizzjoni li tkun fuq l-istess tal-livell tal-irġiel. Din tista' tkun ħolma li sir realtà għalija fajnina. U ħaġa oħra li hija importanti ħafna kif dak li għandu x'jaqsam il-kwoti, naħseb illi hija daqsxejn taħasra li aħna biss nitkellmu fuq kwoti perċentwali. Iżda l-fatt huwa illi l-ebda kwota fil-fatt ma tista' ta' da tip um, tista' tirrappreżenta dan it-tip ta' progress weħida. Nafu illi l-istati membri irridu fil-fatt jagħmlu dak kollu li jistgħu ħalli fil-fatt in-nisa jkun jistgħu jagħmlu progress fis-soċjetajiet tagħna in għandhom ikunu trattati bl-istess mod kif huma trattati l-irġiel u jiena nixtieq illi ngħidilkom li partiti politiċi xi kultant jippreferu jħallsu multi ikunu qegħdin in-nisa ma ħafna nisa li huma beżżejn kif qalet is-Sinjura Robinson, però aħna xorta waħda rridu nkomplu nisqu fuq dan irridu nkunu kalmi u rilassati u naħdmu fuq dan is-suġġett inkomplu din kif dejjem. Dimna minħabba li nisa huma parti importanti mill-ġejjin tal-Ewropa. Iżda meta nagħti ħarsa lejn dak li qed jiġri fuq livell lokali nagħtu każ fejn aħna nafu li dan mhuwiex marbut mar-wol tan-nisa fil-verità, però xorta waħda naraw li is-sitwazzjoni biex daqshekk tajba u dan l-aħħar kien hemm ukoll starriċ illi fir-riżultati ta' dan l-istarriċ intqal li uh, fil-mument ta' kriżi 20% tal-irġiel ħasbu għalu illi huma l-irġiel li għandhom jingħataw trattament speċjali. Starriċ bħal dan, jurina li għad fadlinna ħafna ħafna x'namlu f'dan il-qasam sabiex it-trattat kun hemm trattament l-istess tan nisa u l-irġiel u aħna l-lum tal-għodu fil-fatt din nitkellmu fuq ir rol tan-nisa fil-politika u aħna rridu eh, nirrealizzaw li aħna din nitkellmu dwar punt xkejken ħafna fil-kwistjoni kollha kemm li hija komplessa ħafna. Aħna rridu wkoll niffaċilitaw il-pożizzjoni tan-nisa anke fuq il-post tax-xogħol ħalli bekk ma jkunx hemm iktar diskriminazzjoni fil-kumpaniji u fis-soċjetajiet tagħna. Sabiex intemm id-diskors tiegħi jiena nixtieq ngħid anzi insaqsikom kemm ħandumu aħna permettu illi kulħadd joqgħod jimbuttana l-emmulaw. U aħna fil-fatt Tasbu illi huwa normali, eżis sinjuri, eżis ħbib, illi fis-soċjetà tagħna ikun hemm mara illi ilha taħdem mal ħames snin u fl-aħħar qed taqla dak illi l-irġiel jaqalgħu ferba snin allura tajjeb hekk nibqgħu sejrin hekk jiena ma rridx le illi tfal tiegħi jikbru f'din is-soċjetà fejn id-drittijiet tan-nisa mhumiex qed ikunu rrispettati, Eżiż ħbieb, għażiża Sinjor President, ix-xogħol tagħna diġà huwa ċar nafu xridu U anke minħabba illi hawnhekk għawri ħafna rappreżentanti mill-Istati Membri nittama li nkunu nistgħu naħdmu favur klawżola Ewropea fuq dawn id-drittijiet tan-nisa u fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. il eh, Ximenez il kelima li jmiss hija s-Sinjura Ximinis. Grazzi ħafna, Sinjura President. Bħala mara, bħala membru tal-Parlament u membru tal-Komitat ta' Libertajiet u Drittijiet tal-Bniedem jiena kontenta li għadan iċelba din il-ġurnata b'personalitajiet daqshekk distinti u li distingwew ruħom ħafna fil-ħidma favur il-mara f'din il-ġurnata għanna nħarsu l-ura meta fi New York 15.000 mara ħarġu barra fit-toro biex protestaw favur eh, xejn għajr eh, salari ola u drittijiet għalijom. Minn dak iż-żmien law reġistrajna ħafna progress. Din tidher isa biċċa storja imma imma aħna illum qed ikollna l-istess eh, problemi li faċċjaw ta' qabilna mit-sena ilu anka li nirrikonċiljaw eh, programmi u ħinijiet ta' xogħol ma' doveri fil-familja u ma' waħda mill-kwistjonijiet li ktar li jaħarqu partiċipazzjoni fil-kamp politiku minnaħat tan-nisa għadha sporadika u għad baqa triq twila nax nimxu biex naslu eh, eh, għalfejn e, irridu. aħna mhux se nippermettu li daw id-drittijiet jagħtuhomna bħala premju u laqqas se nippermettu illi ikun hemm differenza anke f'salarji pereżempju fl-istess xogħol li nkunu għamilna bħall-irġiel aħna l-koll prezenzi, aħna l-koll prezenti aħna nafu l-ispiża ta' da kollu x'tiswa għan miljoni ta' nisa fid-dinja li sempliċement ikunu konsidrati inferjuri u l-ma jgawdux id-drittijiet tagħhom per eżempju trattament n-nisa din jirċivu f'pajjiżi iżlamiċi fejn għandek diskriminazzjoni kontra n-nisa li din hija realtà u u diffiċli biex nifmuha. Jiena nirribella kontra id diskriminazzjoni u l-umiljazzjoni li n-nisa qegħdin jiffaċċjaw kif nistgħu naċċettaw it-tfir ta' bombi lejn tfajliet u bniet fitriqithom lejn l-iskola jew nisa akkużati eh, ta' adulterju anka fl-Afrika ta' fuq għaddejjin ħafna e, problemi b'dak li għaddej bħalissa. U importanti ħafna li nħarsu lejn ir-rwol illi għandu jkollna fil-protezzjoni ta' bniet għadhom żal li jgħixu fl-Ewropa li jridu jkunu bħalna u jridu jkollhom aċċess anka fih dan il-familja tagħhom minħabba fatturi u minħabba fatturi soċjali u reliġjużi huma miżmuma minn dan. Dan huma kwistjonijiet li jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja fin-nisa u mhux ġurnata waħda manna bżonn snin sħab biex biex insibu soluzzjoni għal dan. Jiena konċernata ħafna b'kwistjoni waħda li hi violenza fi, eh, fi domestika. Iridu niftakru wkoll li daw in-nisa suġġetti għal violenza suġġetti għal violenza bħal din mhumiex priorità għadhom f'dan il-Parlament lanqas Għanna bżon niddefendu d-drittijiet tan-nisa u da biex niddefendu drittijiet tal-bniedem. Din hija waħda mill-prioritajiet tiegħi hawnhekk jiena nemmen f'Unjoni f'Ewropa uda illi naqsmu l-istess eh, drittijiet bej irġilu nisa li għandhom dritt tal-istess drittijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Plam u kollja membru tal-Parlament Ewropew. Għandek il-kelma, Sinjura. bil-Rumen. E, President, jien nixtieq nirringrazzja lil daw kollha il-membri li tkellmu għal messaġġ qawwi li qegħdin jagħtu mal-ewwel u qabel kollox nixtieq e, nawgura l-anniversarju 8 ta' Marzu li nisa kollha mad-dinja kollha Aħna l-koll nafu illi kienu mit, illi diġa kienu mit sena ta' sforzi, ta' battalji, ta' progress. Imma aħna l-koll kellna parti f'dawn il-battalji il u isamna bejnietna l-progress li saru anka innu nuqqas ta' suċċess il-nisa kellhom il-kol kontribut f'dan. Ma nemminx li l-igwaljanza bej is-sessi ja sempliciment kwistjoni ta' ġustizza soċjali, naħseb li hija iktar għodda għal effiċjenza u progress. Hija triq biex fl-aħħar naslu għal għal Ewropa maquda, Ewropa e, eh, igwali li tkun ġusta maċ ċittadini kollha. Jien nisma b'attenzjoni l-kollegi kollha illi tkellmu fuq il-svantaġġi li din il-kriżi ekonomika finanzjarja kella fuq in-nisa, ovvjament il-faqar kull ma jmur qed ikun iktar dominat minn nisa vittmi. Id-diskriminazzjoni anka fuq is-suq tax-xogħol hija jiżdied, diskriminazzjoni fis-soċjetà qiegħda tiżdied ukoll. U jekk verament aħna rridu kif is-Sinjura Morena ta' kif qalet jekk aħna rridu nafsu il-gas tal-karozza isu mill-Parlament Ewropew rridu nagħtu messaġġ qawwi. Fl-2009 it-trattat il-ġdid, it-trattat il-ġdid eh, daħal fis-seħ u skont dan it-trattat għandna dritt tal-inizjazzjoni tal-leġislazzjoni. Jiena hawnhekk dan nitkellem fuq l-inizjattiva taċ-ċittadini. 27 stat membru jistgħu jagħmlu dan. Ejja norganizzaw kampanji kullimkien fl-Ewropa, ejja nġibu n-nisa iktar viċin lejna, Sinjura Fontent Kelme, dwar is-solidarjetà. Solidarjetà hija importanti ħafna f'dan il mument Għandna bżonn niġbru flimkien kemm jista' jkun nisa urġiel u ejja norganizzaw kampanji bħal dawn, ejja niġbru firem, ejja nimponu dawk il-kwoti skont il-kellima. Għax il-Sinjura Rob, għax il-Sinjura il-Sinjina ma nemminx li hemm kuxjenza qawwija mal-Ewropa kollha dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni tal-mara u l-ħaj fil-ħajja politika anka illum design fil-mija tal-irġiel Franċiżi jħossu li il- il-prezenza tal-mara fil-dinja politika hija importanti, dan mhux biżejjed ejja nuru li dawn l-istatistiċi verament jippreżentaw ir-realtà jekk huma vera ejja nibdew niġbru firem permezz ta' inizjattiva ta' ċittadin u nimponu daw il-kwoti il għaliex in-nofs liħor tas soċjetà jiġifieri aħna n-nisa hemm bżonn inkunu rappreżentati fil-kamp politiku. Aħna ma rridux nitlu fuq politika sempliċiment biex nirċievu pożizzjonijiet jew impjiegi fuq livell oli, aħna din hawnhekk għax aħna nikta għanna tweġibi taħjar għal problem li jett li soċieta għaddeja minnom u li nisa għaddej minnom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa l-kelma li Sinjura Komes li hija membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nixtieq nagħti mirħba lin nisa kollha preżenti, speċjalment is-Sinjura Fonten u s-Sinjura Robinson. Illi aħna ħsibna illi ħatkun kandidat għal prezidenza tal-Unjoni Ewropea, sfortunatament da e, fil-2009 ma, ma konkretizza imma nittam għatmanaqtaw qalbna għal-futur. Importanti li naraw in-nisa eh, fuq il-postijiet l-iktar importanti, postijiet li, eh, eh, li jidru, postijiet li ta' xogħol li jagħmlu differenza, li jof li jinfluenzaw biex ikollna aġenda differenti agenda differenti u li jkun hemm koll interess tal-mara. Il-kriżi ekonomika li għaddej minna fl-Ewropa u li partikolarment hija serja għal ċerti pajjiżi bħal Portugallu l greċja anka Torina fil-fatt illi n-nisa ikunu mill-ewwel illi jaqgħu vittma ta' din il-kriżi u ma l-ewwel jitilfu l xogħol l-impjeg tagħhom u minkejja anke diġà hemm il-problema fid-differenza fis-salarju li jaqilgħu. Imma di toffrin ukoll opportunità li nistgħu naħtfu ir wol li l-mara jista' jkollha f'dak li għandu xaqsam ma' deċiżjonijiet fil-banek kumpaniji kbar, di għandha tkun priorità tagħna. Ma nistgħux nikkonċentraw biss fuq il-kwistjoni ta' rappreżentanza fl-organi ta' teħid ta' deċiżjonijiet politiċi li hija fondamentali wkoll imma rridu nifmu li hemm poteri ekonomiċi li għandhom impatt politiku, impatt fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi. U allura hemm bżonn ikolna strateġija anka biex impoġġu il-mara f'postijiet eh, strateġiċi anka fl-ekonomija tad-dinja. U daw żgur li differenza favur tmexxija tajba eh, tas-soċjetà huwa kurjuż li ħafna fid-dinja finanzjarja qed ikun hemm dejjem iżjed nisa fil-postijiet importanti anka fil-banek. kif u dan ħaj żgur ħaj jagħmel differenza meta naraw il-mod diżastru su immorali kif imxew dawn l-istess banek dawn l-aħħar xhur u snin. Aħna hawnhekk bħala membri bħala Parlament Ewropew għandna l-Kommissjoni u forum li huwa importanti immens fej għandek inta kompetenzi, esperjenzi, kompetenzi u kontrolli dwar dak li jkun qed jiġri u dwar dak li mhux qed jiġri fil-promozzjoni tal-ugwaljanza. Imma għanna bżonn ukoll strateġija, strateġija li tipermettilna biex inġibu n-nisa fl-imkien u npoġġuhom fl-iktar punti importanti tas soċjetà u tiżgur tagħmel differenza. Hemm settur ieħor importanti huwa s-sigurtà tad-difiża li tradizzjonalment hija f'dejjem f'idejn l-irġiel Imma ħafna deċiżjoni f'dan il-kamp huma għandhom impatt determinanti fuq is-soċjetà tagħna fuq l-ekonomiji tagħna. Allura għandna bżonn iktar nisa speċjalizzati fis-sigurtà u fid-difiża mhux biss għall-impatt ta' das-settur imma f'dak li għandu x'jaqsam biex ikunu deċiżivi wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-paċi u l-gwerra fid-dinja. Fl-aħħar nixtieq ngħid li bil-politika ġdida li għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea biex niffaċċjaw u nsibu soluzzjonijiet għal dak li għaddej mal-pajizi viċin tagħna u namlu u biex nitlu eh, f'diskussjoniet mal-pajizi viċini tagħna u ntemmu din is-sitwazzjoni ta' ipokrisija li aħna naraw fid-dinja tal-politika anka fil-viċinat, anka ma' dak li għandu xaqsam mal-Afrika ta' fuq minkejja l-elokwenza, il-paroli kollu li nisimaw fil-fatt din il-politika e falliet u mamlet xejħlif nappoġġjaw dittaturi. Illum bil-parteċipazzjoni deċiżiva tal-mara f'daw il-movimenti rivoluzzjonali jedin jitolbu demokrazija b'vuċi għolja u jitolbu għal-liberta dawn in-nisa kollha fid-dinja iżlamiku, fid-dinja Arbi huma jaqblu mal-ispirtu mal, mal tad-demokrazija. U allura u essenzjali għal dawn nisa biex instemaw u li kollom sem fl-iżvilupp u fit-tmexxija ġdida politika ta' daw il-pajjiżi. Pajjiżi. U ma jistax kun hemm tranzizzjoni politika ġdidek ma jkunx hemm riformi li jagħtu id-drittijiet veri lin-nisa. Din hija l-vera partiċipazzjoni fuq il-livelli kollha li tant għandna bżonn. Grazzi. Grazzi ħafna u issa s Robleska Vrinski mill-Parlament Ewropew. Nati merħba li kollegi kolla jien naħseb illi d-dijanjosi tajba ħafna nafu li fejnuma l-gwaljanzi aħna nafu il-salari, remunerazzjoni kif inhi u l-mistoqsija allura toħroġ. X'nistgħu nagħmlu biex nibdlu s-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr jiena nixtieq ngħid dan. Jekk in-nisa waħidhom ma ma jaslux biex jiġġieldu kontra leġislazzjoni bdil fil-leġislazzjoni dawn aħna nisa mhux se jirnexxielna biex nikzbu ħafna tliet snin ilu fil-Polonja għanna għamilna kongress tan-nisa u aħna wasalna grazzi għax xogħol matul da tliet snin wasalna biex ikun hemm introduzzjoni ta' kwoti u ta' paritajiet, egwaljanzi anka fl-elezzjonijiet kollha li jmiss. Kien hemm ħafna reżistenza kontra dan, imma aħna bdejna dan id-dibattitu kbir mal-pajjiż kollha il għaliex il-ġlieda tal-dwar l-ekwaljanzi mhix kwistjoni biss tan-nisa fil-politika imma dinja ġlieda għal bdil f'mentalità ġenerali fis-soċjetà ġenerali. U din id-diskussjoni, dan id-dibattitu trasforma kompletament kif taħsibha issa soċjetà u ħafna anka kif ħafna mill-politikanti tagħna jaħsbuha. Aħna wasalna għal bidla fil-liġi elettorali u għamilna l-bdil għax aħna ridna li jkollna 50% parità fuq l-elettorat u wasalna għal 35% u issa ħajkollna elezzjoni parlamentari fil-ħarifa li ġejja u skont il-liġi elettorali ġdid u mbagħad ħajkollna problema dwar kif insibu nisa li jkunu interessati eh, biex jitlu fil-parlament. u li kollon kompetenzi bizzejiet biex jieħdu dawn ir-responsabiltajiet u l-ħidma. Imma dinja ħaġa oħra ma jniex tinstidinkom biex tiġu l-Polonja fis settembru għal kongress ieħor tan-nisa dan se jsir se jisir fil-forma ta' konferenza internazzjonali peress il Polonja se jkollha il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u aħna rridu noħolqu e, sensila ta' miri ġodda għax aħna moviment ġdid, spontanju, aħna maħniex organizzazzjoni per se, maħna moviment tal-massa irridu infaslu miri biex naraw kif għanna naħdmu fuq id-dibattiti politiċi futuri, naf l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ħafna ilax tista' tintroduċi xi liġijiet, tista' toffi suġġerimenti permezz ta' rapporti u deċiżjonijiet. Imma jekk ma jkunx hemm appoġġ għal dawn il-movimenti tal-massa mill-istati membri individwali ma tantx ikunu jisem jinbidlu affarijiet. Grazzi ħafna for UN Women. Also good. Thank you very much, um, Chair. Grazie, President. Nishtiq naqsam ċertu osservanzi, nishtiq nikongratula l-kulħat għal-kulħat fid-dinja għall-impen tagħhom li ħadu fil-ġlieda tagħhom għall-ugwaljanza kif ukoll nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tan-nisa tal-li organizzaw din il-laqgħa llum. Meta n-nisa ma jingħatawx importanza jkun hemm ħafna ħela u dan fis-settur tax-xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, fil-politika b'mod ġenerali mu fid-dinja ftit nisa illi għandhom f'post fin-negozjati ta' trattati tal-paċi jew xi trattati fid-rigward ta' tibdil fil-klima, ġifieri ħajkonna bżonn nikkonċentraw fuq il-fatt li n-nisa għandhom bżonn jieħdu iktar sem, leħinhom jissemma iktar u hemm bżonn iktar illi din dan in-nuqqas jiġi indirizzat din il nuqqas fil-ħajja soċjali u f'dan ir-rigward aħna nixtiequ nikkolaboraw mal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-ġlieda kontra il-vjolenza kontra n-nisa u dan għandu bżonn impenn mill-irġilu min-nisa u l-presenza ta' Michel Bachelet ġewwa Bruxelles ħatejn din il-kollaborazzjoni u sit fuq l-internet rigward tal-arfin tan-nisa fil-politika huwa spazju online fejn kulħadd jista' jkollu aċċess għalih u jipparteċipaw fid-diskussjonijiet u jiksbu wkoll ċertu konsulenzi dwar il ruol tan-nisa fil-politika u fl-aħħar li għandu xaqsa ma dak li għad preċedentament dolodu li għamil referenza għas sifazzjoni li jem fl-Afrika bħalissa Jider moċar li hemm il possibilta li jkun hemm iktar seta lin-nisa iktar parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali kif ukoll għal parteċipazzjoni fil-ħajja reġjunali tan-nisa anka fis-sens ta' parteċipazzjoni fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Grazzi ħafna il-kelma l-rappresentant tal-lobby group tal-nisa Ewropew Sipil. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea tan-nisa qed tiġġieled għal ħafna snin għad-drittijiet tan-nisa fl-Ewropa kollha l-iktar fir rigward tal-ugwaljanza tkellimna ħafna dwar kwoti ġiri l-ewwel mistoqsija u x'possibbli possibbli li jiġi introdotta għek fil-parlament ċertu regolamenti obbligatorji fir rigward tal-ugwaljanza? Xi miżuri fir rigward li mbagħad għandhom effett fuq il-Parlamenti Nazzjonali kellimna wkoll dwar is-solidarjetà ġrida komuni ġviri grupp ta' nisa u li qed jiġġieldu għall-ugwaljanzi jistgħu forsi jindirizzaw dan il-bżonn anka fid-dawl tal-elezzjonijiet li ġejjin aħna qegħdin imbassru koalizzjoni orizzontali mal-gruppi politiċi kollha f'kollaborazzjoni mas-soċjetà ċivili biex niksbu l-ugwaljanza fih dan il-Parlament Ewropew għall-elezzjonijiet li jmiss. Grazzi. Ehm, nu. Grazzi ħafna. titkellem li miss Le. Forsi, nishtiq nir-ringrazzja l-kellima kolla, nishtiq nir-ringrazzja l-daw kolla li għamlu kontribut. Kien interessanti, ferm, u minnajr ebda tranzizzjoni għannis u fit-tini parti tal-program tal-lum, grazzi ħafna għal-kellima. <clears throat> fit-tieni parti tal-programm tagħna li għandna qudiemna llum huwa dwar il-bdil ta' skambju ta' informazzjoni biex insaħħu rwol tal-mara fid-dinja tal-politika. Allura, nirringrazzja dawk kollha il-parlamenti nazzjonali illi eh, taw il-parteċipazzjoni tagħhom biex jaqsmu dawn l-esperjenzi. mux kolla setgħu jamlu dan, mux setgħu mux kolla setgħu kunu parteċipi f'dan il-panel, imma kolla għandhom il-parteċip il-possibilta biex jamlu l-interventi tagħhom wara dan il-prezentazzjoni tagħhom u biex jatuna l-esperienzi minn tagħhom. L-ewwel kellim l-ewwel kelima hija sinjura Lenen li hija Presidenta tal-Komitat konsultattiv dwar l kwaljanzi bej irġilu nisa tas-Senat tal-Renju tal-Belġju li għandha l-kelma. Grazzi. Signori, għaftitni irġiel għawek fil-kamra, għedin għawillum biex nitkelmu dwar il-wol tan nisa fil-Europa tal-ġejjini, jekkux meħtieċ li namru distinzjoni bejn il-ġil u nisa meta għed nitkelmu f'ambitu politiku. Malħaqniex sissa il-level ta' nisa indipendenti Ewropej, ovvjament li wasalna dan l-istadju iżda hemm ħafna xogħol xi jsir u bekk jagħti importanza li dawn il-laqgħa insaħħu l-arfin tagħna dwar il-pożizzjoni tan-nisa fil-politika kif ukoll fis-soċjetà il-numru ta' politikanti nisa forsi żdied daw is-snin li għadda għatem ħafna spidi. Huwa magħruf illi n-nisa huwa inqas spontani li jaċċettaw pożizzjonijiet għolin l-istess jgħod tal-mandati politiċi l-lisa fuq il-lista elettorali m'għandhomx jiġu konsidrati bħala problema iżda bħala vantaġġ. Ir-riċerka juri illi t-temijiet imħaltin jgħinu fil-rendiment. Soċjetà Demokratika teħtieġ bilanċ fit-teħid ta' deċiżjoni fil-pajjiżi kollha nur jider illi rappreżentanza l-istess rappreżentanza tal-ġilu nisa jiggarantixxu politika aħjar u soċjetà iktar bilanċjata. Bekk jiena nħoss li l-innovazzjoni u l-kreattività jeżistu fejn jeżistu nies ta' sfondi ta', sess differenti li jġibu l-idejat li jaqdu l-idejat tagħhom flimkien. Bħala presidenta tal-Kumitat tal-Ugwaljanzi fis-Senat Belġan waħda mill kwistjonijiet tagħhom tiegħi hija l-ugwaljanza l-irġiel u n-nisa intom tafu. li f'kumpaniji li għandhom sistema ta' maniġjar ta' ġdilu nisa jlaf ikunu iktar dinamiċi, dina mhix proposta ta' reklamar għal grupp ta' feministi iżda huma riżultati tal-Gender Gender Gap Report fejtina ta' klassifika l-pajjiżi kollha skont din id-diskrepanza. Iżda. Hemm diskrepanza tal-opportunitajiet ta' xogħol bejn irġiel u nisa fuq id dinja tax-xogħol in-nisa il-nisa ħafna drabi kollom jihdu xogħol part-time mhux fuq bażi volontarja inqas xogħol jaf iwassal għal inqas tul inqas pensjoni. Ħadd ma jażel li jaqla inqas jew jkollu pensjoni inqas hija għażla li hija kaġun ta' bżonn, ġifieri bekk bħala presidenta ta' dan il-kumitat jiena qed nistaqsi lill istati membri Ewropej illi niksbu l-opportunitajiet indaqs u nġildu kontra d diskriminazzjoni sabiex is-sezzjonijiet kollha jkollhom rappreżentanza qawwija tan-nisa u pjantazzjoni ċar biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Jiena irqana biex nisma' dak kollox il-kollox li qed tisimgħu intom illum il-ġurnata nixtieq li d-dibattitu jisir wara. Grazzi. Varmt tack Mrs eh, Leinen och eh, nästa talare är eh, Alena. Ija Sinjura Alina Galishkova li hija l-Viċi Presidenta tal-Senat mir-Repubblika Ċeka jekk jogħġbok il-kelma lilek. Hezki den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Aziza, prezident, jina ilkom Lodwa tajba l-kol kemm intom huwa pjaċir u nur kbir għalija sabiex li jadawek sabiex nipparteċipa għal din id-diskussjoni ma'kom u aħna qegħdin iċċelebraw mit-sena mit-sena ta' ġlied favur il-tisjeħ ta' drittijiet tan-nisa u favur l-ugwaljanza bej is-sessi. Jiena nixtieq illi ngħid kemm jiena kontenta li jiena edha bil edha hekk flimkien ma' Sinjura Huprejt li hija fil-fatt membru tal- li jett prezenti u fil-Kunsil tal-Europa. Jina kontenta ħafna fil-fat li nista namel kontribut għal dan il-dibattitu li flimkien imkien ma'kom għawek nista najdilkom u naqsam ma'kom l-esperienza fil-pajis tijaj fil-Republika Ċeka. Aħna fir-Repubblika Ċeka gburin li fil fat konna wieħed mill-ewwel pajjiżi illi fih in-nisa kellhom id-dritt tal-vot. Fl-1920 kellna diġà id-dritt tal-vot tan-nisa li kien introdott, però jiddispeċina ħafna li minn dakinhar law fil-fatt aħna marnex nix nagħmlu progressi kbar daqs kemm kien rappreżentat dakinhar fl-1920. Aħna fir-Repubblika Ċeka nistgħu ngħidu li fis-sena 2010 fir-rebja kellna l-elezzjonijiet parlamentari fil-ħarifa kellna wkoll l-elezzjonijiet komunali u dawk tas-Senat. Il aħna nistgħu naraw ukoll fil-fatt illi huwa meħtieġ li aħna nimplementaw miżuri pożittivi jekk aħna nixtiequ nżidu n-numru tan-nisa li huma attivi fil-politika. Aħna nafu illi dawn in-nisa fil-fatt kienu parteċipu wkoll anke fil-kampanja elettorali, iżda ma kienx hemm biżejjed appoġġ għan-nisa u dan huwa speċifiku wkoll għall-listi elettorali. Aħna nafu wkoll illi fil-listi elettorali aħna nistgħu naraw illi hemm kunem hemm nisa illi ma tantx kellhom opportunitajiet illi fil-fatt ikunu eletti. Jiena naf illi fl-aħħar elezzjonijiet li kellna dawn il-voti ta' preferenza kienu iktar ġusti u minħabba fekk in numru tan nisa fil-parlament li kienu eletti ola u fil-fatt aħna il-ħakna numru biex nejdu għek perċentwal storiku 18.5% fil-Senat u 22% fil-Parlament. Anke fuq il-livell komunali dan il-numru zdiet. Aħna fuq il-livell komunali rajna li 26% tan huma nisa fil-rappresentazzjonijiet fuq il-livell komunali u aħna dejjem qed ikollna iktar sintki li qed ikunu nissa speċjalment fil-komunitajiet żgħar l-iktar dawn in-nisa ġejjin mill-partiti tax xellug iżda ħafna minnhom ħafna minn dawn in-nisa li kienu eletti huma nisa li ma jippartjanux mhumiex membri ta' xi grupp politiku partikolari nafu wkoll illi wieħed ma jistax biss sempliċement jiserraħ fuq żviluppi illi saru fil-passat. Aħna qalibna ċertu problemi iżda aħna rridu naffaċċaw il-problemi li għandna qudiemna minħabba li nkella żgur li ma nistgħux nisfruttaw il-potenzjal intellettwali tan-nisa bisħieħ. Sissa aħna ma ħadniex azzjoni u l-korrezzjoni tal-gvern nistgħu naraw li fil-fatt waslet ta' sitwazzjoni sabiex issir qar. Fil-kabinet aħna nistgħu naraw li qasbis hemm mara waħda u ma tantx hemm nisa f'dak li għandu x'jaqsam pożizzjonijiet ministerjali. Aħna għandna ħafna nisa iżda illi huma attivi fiż-żewġ rikmamer tal-Parlament u huma jistgħu fil-fatt jagħmlu iktar pressjoni fuq is-soċjetà ċivili. Wa tajjeb li huma setgħu jinfluwenzaw il-politika huma din jagħtu eżempju tajjeb u jiena nixtieq ngħid li jekk aħna jkollna parteċipazzjoni iktar imsaħħa f'dak li għandu x'jaqsam id-dinja politika aħna għandna bżonn sabiex aħna nsaħħu l-miżuri ħalli nħeġġu l-parteċipazzjoni nkella żgur li maħniex ħanilħu l-għanijiet li nixtiequ nilħu. U l-tieni ħaġa nixtieq ngħid hija li l-Unjoni Ewropea flimkien mal- kultura politika internazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri huma importanti ħafna u rridu jaħdmu iktar flimkien għandu raġuni jiena nixtieq ningrazzja ħafna lil President tal-Parlament Ewropew lis sur Buzek nixtieq ningrazzja u nixtieq ningrazzja lil dawk kollha illi fil-fatt iggarantixxu li aħna stajna naħdmu bħala familja. aħna nafu li ma nistax ikollna soċjetà li taħdem tajjeb li jekk in-nisa ma jkollhomx sem u ma jisemmawx leħinhom anke fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet aħna għandna bżonn ta' klima politika fejn in-nisa jistgħu jipparteċipaw bissieħ u jistgħu jkunu attivi. Għandna bżonn ta' klima politika illi hija aktar favorevoli kifet ta' parteċipazzjoni tan nisa u l-konferenza li aħna din organizzaw illum skur li tista' tagħmel kontribut sabiex nilħu dan il-għan tagħna. Aħna importanti li naraw kif nistgħu nużaw l-istrutturi tas soċjetà sabiex navvanzaw u għal darbaħ nishtiq ringrazzja l-Parlament Ewropew, nishtiq ringrazzja u koll l-Kumitat tal-FAM u nishtiq ringrazzja u koll l-President ta' dan il-Kumitat U nixtieq ngħid kemm kien importanti illi jiena naqsam magħkom dawn l-esperjenzi tiegħi illi kelli fil-ħajja politika fir-Repubblika Ċeka. Ringrazzjak. Som är ledamot utskottet för familje... Ruprecht hija membru tal komitat għal għal familja u tat-terzata fil-Bundestag fil-Ġermanja. Sehr Frau Aziza Signor President, Aziz kollegi, Signori, jiena nixtieq ningrazzja ħafna lill kumitat tal-Fem talli stidnuni fl-okkażjoni tal-mit jum mit anniversjani ta' ċelebrazzjoni tal-jum għan-nisa. Aħna nafu li dan l-aħħar fil-Ġermanja kien hemm bosta diskussjonijiet bejn nisa u l-irġiel fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi aħna nafu li diskussjonijiet huma bbażati fuq l-istess paga għall-istess xogħlijiet relevanti is-sess tal-persuna u il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt il-kwota fil-konsilli u fil-management boards kienet waħda mis-suġġetti li kienet diskussa fil-Parlament. Fis-sena 2011 kien hemm l-ewwel konferenza li kienet organizzata u kien hemm ukoll proposta illi fil-fatt titkellem fuq il-qasam edukattiv kif ukoll fuq is-suq tax-xogħol u l-parteċipazzjoni tan-nisa. Din kienet proposta illi biss ndunaw biha xi ftit minn nisa u xi ftit politiċi. Il-fatt li aħna qegħdin hawnhekk illum sabiex nitkellmu fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika nista' ngħidilkom illi dan kien suġġett li kien diskuss dan l-aħħar fil-Ġermanja. U aħna nafu illi kien hemm ċertu partiti li fil-fatt xtaqu illi kollhom ċertu kwotas. X'inhuma l-fatti aħna għandna kanċilliera illi hija mara U din qed tiġri għall-ewwel darba fl-istorja tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja u eh, aħna nafu wkoll li fil-gvern li għandna bħalissa minn 14 ministru għandna ħames ministri li huma nisa ġifiri kwota ta' 35% u minn 16 il-Bundesland aħna għanna bosta minnom, bosta mill-prezidenti tal- l-għanda li huma nisa fil-fatt u anka nista' ngħidu iżda li sfortunatament fuq livell komunali ir-kwoti ma tantx tajbin. Dak li għandu x'aqsa minn sitt partiti politiċi li huma rappresentati fil-Parlament Ġermaniż tnejn minnhom għandhom bosta regolamenti dwar il-kwoti assessi għal-membri U il-partit tija ġifiri il-partit tas soċjalisti demokratiċi aħna għandna kwota ta' 40-40 ġifiri aħna fil fatt nippruvaw illi kunem 40% bħala rappreżentazzjoni minn kull sess u um, il-partit tal-ħodor għandhom kwota ta' 50% u l-partit tax xelluk ukoll għandu kwota ta' 50%. Is-CDU kellhom quorum ta' 25% u CSU ġifiri l-Unjoni Kristjana Soċjali qegħdin palissa jiddiskutu li huma wkoll jixtiequ jintroduċu kwota. Id-Demokratiċi ħilsa fil-Parlament m'għandhom l-ebda kwota għal membri tagħhom u disa minn dan il-partit u ma nisab hija huma irġiel liema kundizzjonijiet fil-fatt aħna għandna anke fil leġizlazzjoni fir-Repubblika Federali tal germania mill-1990 nisa fil-Ġermanja għandhom il- dritt tal-vot attiv u passiv. Fil-Kostituzzjoni tagħna l ugwaljenza bej is-sessi hija stabilita fl-artiklu 3 u dan ifisser li l-Istat għandu jagħmel dak kollu li jista' sabiex fil-fatt aħna naraw illi jkun hemm verament ugwaljenza bej is-sessi kif huwa miktub fil-Kostituzzjoni. X'ingħidu issa sitwazzjoni fis-soċjetà ċivili u fil-politika dak li għandu x'jaqsam l ugwaljenza bej is-sessi? gruppi li rappresentaw dritti, rappresentaw il-nisa u jġildu drittijiet tagħhom jistgħu jgħidu li hemm daqsxejn ta' problemi u nuqqasijiet. U apart mill-fatt li għandna dawn nuqqasijiet li ħadd ma jista' u zgur li hemm bżonn ta' ċertu miżuri li għandhom ikunu implementati sabiex aħna niġġieldu kontra dawn il-problemi jwassal għal bosta diskussjonijiet minn nisa zaza u minn zaza ħirġilu kol l-idea ta' kwota ma kienieċ mill-qwa minħabba illi huma jisqu iktar fuq il-kompetenzi u t-talenti tal-persuni ġifiri nafu li aħna fil-Ġermanja jekk aħna nqogħdu nibbażaw irwieħna fuq il-kompetenzi nafu illi n-nisa u l-bniet dejjem ikollhom iktar kwalifiki iktar marki tajbin l-iskola. U eh, nafu illi fil fat mhux aħna mhux qed ngħidu li hemm inqas kompetenti iktar inqas riġiel kompetenti, fil-fatt aħna irridu iktar nisqu fuq il-kompetenza tan nisa ħalli bekk ikun hemm iktar ugwaljanza. Issa x'ngħidu dwar l-implementazzjoni tal-ugwaljanza bej sessi fil-Ġermanja zdanka fl-Ewropa kollha. Jiena naħseb illi fl-Ewropa kollha għandna l-istess sitwazzjoni. Hawnhekk x'edin aħna nirrappreżentaw fir wol tan-nisa jiena nista' ngħid illi fuq il-livell ekonomiku ħafna min-nisa mhumiex indipendenti minkejja l-fatt li jkollhom edukazzjoni tajba u nafu wkoll li jista' jkun li huma jkollhom iqogħdu jinqasmu u jaqsmu l-ħin tagħhom bejn il-ħajja familjari u l-ħajja fuq il-post tax-xogħol. Huwa diffiċli ħafna illi jiena li għandi familja kif ukoll kollegi oħra li huma bħali li huma umijiet x'tagħmlu intom bit-tfal meta ikolkom iktar xogħol. X'tagħmlu intom eżattament ħafna minna fil-fatt illi naħdmu kulħadd tisaqsina fejn huma t-tfal, min qed jieħu ħsiebhom. Ġifieri apparti minn problemi partikolari, aħna nafu wkoll li ħafna nisa li jaħdmu għandhom problemi sabiex jaqsmu il-ħin l-iktar mod ibbilanċat. Dan jista' jwassal l-isvantaġġ minħabba illi huma jagħmlu il- passaġġ biex ngħidu hekk il-progress professjonali tagħhom mingħajr ma jkollhom tfal u jista' jkun illi anka meta persuna tintgħażel għal xi xogħol partikolari, l-irġiel jkunu vantaġġati minħabba li m'għandhomx il-potenzjal li huma jkollhom tfal u jkollhom jieqfu mix-xogħol. Jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam l-istrutturi amministrattivi dawn huma dominati mill-irġiel. Jiena naħseb li nista' ngħid illi fil-fatt l-organizzazzjonijiet illi iwaslu għal min ikun fil-back office u min jaħdem iktar fuq uh, livell attiv. Ħafna nisa qegħdin fil-back office u dawk illi verament fil-fat jihdu l-mandata u ma jirnexxilhomx sabiex iżommu bilanċ bej il-ħajja politika u l-ħajja familjari. Aħna għandna ministru sażuwa ħafna illi qiegħda sistenna illi kolla tarbija din hija l-ewwel ministru li fil-fatada hija ila u qed kolla tarbija u aħna naħsbu illi il-missier fil-fatt irrid ukoll jgħinu jagħti l-kontribut tiegħu. Dawn il-role models kif ukoll dawn l-istrutturi waslu għal fatt li n-nisa mbagħad ikollhom jiqfu mix-xogħol tagħhom. Jiena naħseb li dawn il-modelli tal-wolijiet differenti għas ma kinux daqshekk kompatibbli mal-ħajja fir-realtà. Hija diffiċli ħafna li tara min ħajju ħsieb it-tfal min ħaj joħodhom jorqdu mħabba per eżempju li anka ikunem hemm xi li tkun fl-istess ħin għal din raġuni jiena nixtieq illi infakkarkom milli ħafna nies jaqtaw qalbhom, ħafna nisa jaqtaw qalbhom milli jkollhom familja u jkollhom tfal jekk huma jaħsbu li l-ħajja professjonali tagħhom hija importanti ħafna aħna u koll fl-istħarriċ rajna biċċar illi huma jibżgħu ħafna li jkunu ġudikati ħażin ukoll mi pjata tas-soċjetà. X'għandna nibdlu? Jiena naħseb li sistemi elettorali għandhom ikunu kontrollati u evalwati ħalli naraw jekk huma verament u mirxatin waslu għall svantaġġ għan nisa jew le. Aparti minn hekk irid jinħoloq legali li permezz tiegħu in-nisa u l-irġiel ikunu jistgħu kollhom ħajja familjari kif ukoll ħajja soċjali u il-responsabilità ta' ħajja familjari tkun tista' tinqasam bejn in-nisa u l-irġiel. U eh, naturalment f'dak li għandu x'jaqsam min-nisa jekk huma ma jkollhomx tfal, aħna rridu naraw li l kompetenza dejjem ikollha rwol importanti. Issa, dwar il-fatti aħna nafu illi aħna għandna problema kbira fis-sistema tagħna id-differenzi bejn l-istati membri fuq din il-problema u mażar, kulħadd għandu l-istess problema jiena naħseb li f'dak għandu x'jaqsam il-Kostituzzjoni mem lebda fil-fatt diskriminazzjoni li hija stabbilita fil-Kostituzzjoni fil Iżda l-kwistjoni hija kif aħna nistgħu naraw li verament ikollna gwaljanza bej is-sessi fil-pajjiżi tagħna u jiena naħseb illi aħna nistgħu nilqu dan il-għan jekk aħna naħdmu flimkien b'kooperazzjoni ma' xulxin u jekk inħares lejn iċ-ċifri nista' nara illi l-gwaljanza bej is-sessi hija xi ħaġa li tikkonċerna ħafna iktar lin-nisa u mhux lill-irġiel u n-nisa iżda għal darbohra aħna qegħdin naraw li n-nisa jkunu svantagġati u fil-fatt aħna rridu naraw li il-ħajt illi hemm fiċ-Ċina jimbidel jinbidel jimbena jinbena madwar id-dinja sabiex aħna fil-fatt neqilbu dawn il-problemi jekk aħna maħniex ħanamlu dak kollu nistgħu sabiex naħdmu fl-imkien. Ringrazzjak. Grazzi ħafna l-rappresentanti mill-Parlamenti Nazzjonali nixtieqna til-kelma lill-membru is-Sinjura Sirpe Pietikajnen li hija membru tal-Parlament Ewropew kif ukoll membru tal-Kumitat tal-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-sessi u s-Sinjura Pietikajnen hija wkoll rapporter għal-rapport Women in Politics, jekk joġbok. Grazzi, grazzi ħafna. Ringrazzja l-kollegi tiegħi tal-intervent interventi validi tagħhom fil-qosor inħoss li l-politika tan-nisa hija kwistjoni ta' ugwaljanza u kwalità l-ugwaljanza nofs il-popolazzjoni għandhom l-istess dritt li jkollhom aċċess għal risorsi u għas-setat fit-teħid ta' deċiżjonijiet daqs in-nofs li ieħor jiena ngħid meta xi ħadd ikun kontra l-kwoti tan-nisa iżda li nixtieq ngħid huwa li konna kwota daqsxejn jizara l irġiel pjuttost ikbar fl-età. Il-kwistjoni ta' nisa fil-politika hija kwistjoni ta' ugwaljanza l-ewwel nixtieq ngħid li d-diversità mod eh, diversità toħloq il-kwalità illa li kollok idea differenti. It-tieni għanna dan it-triangolu kruċjali fil-politika, fil-soċjetajiet tad-demokrazija, demokrazija inklusiva ta' ta' welfare fuq differenzi żgħar fuq livell ta' tħul ekonomiku u tielet l-edukazzjoni. Jekk wieħed minn dawn it-tlet aspetti ta' dan it-triangolu iċedu is-sistema kollha ċedi iġifi hemm tendenza kif issemma diġa illi dawk is-soċjetajiet li għandhom iktar nisa bħala teħid ta' deċiżjonijiet ikollhom iktar bilanċ fuq dan, inklużjoni, edukazzjoni inklusiva u l-welfare inklusiv. U d-demokrazija ġvrija għalija din hija kwistjoni tal-eżistenza tagħna bħala soċjetajiet u demokrazija li jkollna iktar nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet Il-nisa bħala numri hemm diversità kbar bejn in-numru tan-nisa fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna kif tafu u hemm id-diversità, id-diversità iktar konsiderevoli tan-nisa li jinsabu fil-gvernijiet tagħna. U din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha. Din id-diskrepanza wkoll Narawa wkoll eh, fl-ambitu ta' teħid ta' deċiżjonijiet Ewropej qed nagħmel referenza għan numru ta' nisa fil-Kummissjoni Ewropea. Batem il-kwistjoni ta' segregazzjoni għandna iktar nisa fil-settur soċjali edukat ta' edukazzjoni fil-gvernijiet u jekk wieħed jagħti ħarsa orizzontalment kemm għandna Ministri tal-Finanzi bħalissa jew jekk tara fl-istorja anke f'pajjiżi żviluppati kemm kellna nisa li kienu Prim Ministri jew Ministri tal-Finanzi. In-numri, in-numri jonqsu mod konsiderevoli nħoss li wieħed mill-ostakli li dun elbu huwa illi in-nisa ikollhom parti fit-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi fuq l-aspett pubbliku privat. U dan mux maħsub għalek iżda aħna għanna tendenza li il-valur intu għom tikketta b'istqarijiet objettivi. Fil-finanzi nitkellmu dwar l-investimenti u l-infiq huma klim importanti l-lum fil-ekonomija Ewropea bl-sfidi li qed tiffaċċa u meta nużaw iktar flus fuq fuq il-konkos, fuq il-magni, fuq il-magni, fuq il-ħadit, jider iktar bħala investiment ma meta nużaw il-flus fuq il-nis, fuq il-bnedmin nitkonsidraw bħala infiq. U rridu nkunu konxi li din hija kwistjoni wkoll bbażata fuq diskrepanzi bejn l-irġiel u n-nisa. Sfidi oħrajn li rridu nindirizzaw li diġa semmaw in-nisa għandhom inqas risorsi finanzjarji meta jagħmlu l-kampanji politiċi, il-perċessjoni tan-nidja hija differenti meta titratta lin-nisa l-kwistjonijiet imresqa min-nisa meta mqabla ma dawk li jiġu mresqa mill-irġiel imbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal ta' jew u kif tinħoloq il-critical mass u kif jingħataw valur l-opinjonijiet tan-nisa. Għanna bżon l-azzjonijiet volontari u għanna bżon u koll il-leġislazzjonijiet rridu t-nej u huma flimkien u biex nibdow tal ewwel l-azzjonijiet volontari m'għandix eh, risposti definittiva u xħut mill-idejat li nixtieq nitkellem ma' dwarhom magħkom. Kif noħolqu il-critical mass u kif nistgħu nappoġġaw lin nisa għandna bżonn networks ktar effikaċi transsetturali bej partitu ieħor networks fej l-organizzazzjonijiet tan-nisa tal-NGOs ikunu qed jaħdmu flimkien fejn il-mexxejja ta' trade unions, mexxejja tal-imprizi kommerċjali, mexxejja politiċi jiltaqgħu flimkien meta jiġu meta jkun hemm eh, dibattitu fuq kwestjonijiet politiċi fuq livell nazzjonali dan in-network il-seta ta' dan in-network jista' jgħin f'din id-diskussjonijiet dawn l-idea differenti li forsi jafu jkunu għal-qalb ħafna minn dawk in-nisa li jagħmlu parti minn dawn l-organizzazzjonijiet. Għanna bżonn kooperazzjoni iktar imsaħħa mal-Parlamenti Nazzjonali u mal-Parlament Ewropew ma nafx kif nistgħu nkunu iktar tajnuna u hekk iktar eh, l-Parlament tagħna billi ma nappoġġaw, mux billi ma nappoġġaw xi kandidati jew xi xi politiċi jew xi partiti, iżda billi naddu dan il-messaġġi din il-kampanja u biex inqajmu l-arfin dwar din il-kwistjoni tal-importanza li jkun hemm in-nisa li jiġu eletti. Forsi qed naħseb ukoll jekk forsi jista' jkollna xi programmi separati fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament biex nedukaw nintegraw lil ġurnalisti nisa biex jiktbu iktar dwar il-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-importanza tal li jinħoloq dan il-bilanċ bejn l-irġiel u nisa fl-ambitu politiku. Biex nala eh, naħseb li għanna bżon għanna dawn l-azzjonijiet eh, ċertu impenn għal leġislatura. inħossi li għanna forsi nitkellmu wkoll dwar il-kwoti tal-kummissarju nħoss li l-kummissarji għandhom ikunu nofsom irġiel u nofsom nisa jekk l-Istati membri jibqaw jipproponu il-Kommissjoni, l-Istati membri għandhom jipproponu kandidat mara u kandidat raġel biex jiffaċilitaw il-possibilità li noħol u dan il-situazzjoni ta' bilanċ. U meta nitkellmu dwar is-settur privat fl-imprizi kummerċjali jekk ma naraw ebda progress f'dan l-ambitu il-kwistjoni tal-kwoti għandha tiġi konsidrata f'dak l-aspett ukoll u l-aħħar punt tiegħi dwar l-attivitajiet legali li jafu kollom effett fuq id-drittijiet kostituzzjonali li jistipolaw l-istess kondizjonijiet għan nisa koll u nixtieq nitlob illi jsir kxol fuq il-networking kif nistgħu nagħmlu użu ta' dan ta' din dawn l-element ta' kostituzzjoni sabiex naċċertaw u niggarantixxu aċċess imsaħħaħ fil-politika mhux biss eh, bħala numri iżda kif nistgħu inneħħu din din is-diskrepanza wkoll. Grazzi. Stutak Mrs. Grazzi ħafna Sinjura Pietikajnen, nixtieq ukoll nirringrazzja lill rappreżentanti nazzjonali tagħna mill-Belġju, mill repubblika Ċeka u mill-Ġermanja għall l-introduzzjonijiet tagħhom nixtieq ukoll niftaħ id-dibattitu f'dan l-istadju għal kull min jixtieq jitkellem u l-ewwel eh, fil-lista li għandi hija rappreżentanta mill-Senat Franċiż jekk jogħġbok. Merci Madame la Presidente. Grazzi, Signora President, grazzi ħafna tal-li tajtu l-kelma għall-ewwel darba dalodu għal persuna maskili u għabi pieċir kbir li għandi din l-opportunità li jena tatli li mill-Parlament Ewropew biex nsemmi il-ruol tal-nisa fil-politika fl-Unjoni Ewropea li xinħoss li jekk aħna nħarsu lejn l-esperjenzi nazzjonali tagħna jaf ikonna bażi biex niksbu iktar progress hawnhekk għaliex qed nitkellmu għal xi ħaġa importanti għal ġejjini tal-demokrazija in-nisa jammontaw għal iktar minn nofs il-popolazzjoni tal-pajjiżi tagħna u ħadd ma jista' jikkonsidra illi in-nuqqas ta' preżenza ta' dawn in-nies ta' dawn ta' parteċipazzjoni tagħhom il-fattu huwa li Franza għada l-bot wisq milli tagħti l-eżempju għamilna ċertu progress kif instemma qabel Mr. Nicole Fontaine daw l-aħħar 10 snin il-World Economic Forum għandu ċertu avvenimenti fir rigward tar rwol tan nisa u uh, skont uh, ċifra oħra fir rigward tal-parlamenti aħna qegħdin fil-pożizzjoni 63 għandna 23% tal-membri fil-Senat tagħna fil-waqt li fil-Assembleja Nazzjonali għanna biss 18% ta' membri parlamentari. Najdilkom li Franza għamlet pjuttost ċertu ammont ta' progress fejn nisena ta' il-vot fl-1944. Iżda kien hemm ċertu progress daw l-aħħar xar snin kaġun tar-riforma fis-sena 2000 mill-Gvern Soċjalista ta' Lionel Jospin meta li kien il- prim Ministru fej ġiet emendata l-Kostituzzjoni fl-1999 fej id-daħħal il-prinċipju fej leġizlazzjoni għandha tippromuovi l-aċċess skont ugwaljanza għal eh, pożizzjonijiet politiċi bejn l-irġiel u l-nisa u il-Parlament adotta il-liġi tas-6 ta' Ġunju tal-sena 2000 li fassal il-bazi tal-ugwaljanza ġiviri il-mekkanizmu minn dik il-leġizlazzjoni li ġiet imsaħħa minn dakinhar wassal għal ċertu ugwaljanza, l-ugwaljanza hija realtà f'ħafna assembleji da mhux f'kollha. L-ugwaljanza bejn il-ġiel u n-nisa mbekk s-saħħet meta jekk nitkellmu dwar il-listi elettorali fejn ir-regola hi illi ikollok iż-zipper system, ikollok raġel u mara fil-kunsilli reġjunali mamula bin-nisa sa 48% u nofs il-viċi presidenti jkunu nisa' minħabba biċċa leġislazzjoni rilevanti oħra l-istess jorjot tal-konsilli municipali fej għandek bliet ta' iktar minn ċertu ammont hemm 48 fin-nisa jiġu jingħataw eh, pożizzjoni l-istess jod tal-rappreżentanza fil-Parlament Ewropew mid dis mill-2009 miktar minn 44% tan-nisa iżda dawn in-nisa dawn is-sistemi japplikaw biss għal eh, elezzjonijiet fejn tintuża il-list system. Jekk tkun elezzjoni tradizzjonali Franċiżi ġifieri jekk ikun hemm kandidat wieħed l-affarijiet għadhom lura ħafna il-kunsilli reġjonali għandhom 33% biss tan-nisa, 18% biss jirrappreżentaw lin nisa fl-Assembleja Nazzjonali ġifieri jekk qed nitkellmu dwar li t tesħieħ tal-ugwaljanza bejn il ġilu n-nisa sfortunatament għadu maħadem xej għanna multi finanzjarji jekk ma jkunx hemm biżejjed nisa pereżempju jew jekk nkunu qed nitkellmu dwar dak li qed isir fid-dipartiment de kontom fej irid ikollok eh, kontraparti tal-tassess liħor fil-Franza l-ugwaljanza bejn irġiel u nisa għadnu għadu għatem ħafna xogħol xi jsir kien hemm ħafna progress kif edna iżda fil-rigward ta' ċertu elezzjonijiet dawk fej jkollok sistema elettorali proporzjonali iżda fej jkollok sistemi oħrajn dan ma japplikax ġifiri fid-dawl ta' dan dan għadu mux ikkonfermat għax jaf ikollu riperkussjonijiet eh, partikolarment jekk qed nitkellmu fuq dwar dak li qed jiġri bħalissa fir-rigward tal-elezzjonijiet lokali tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Mrs. Catherine Moore Desavey, som också representerar... U vissa, signora Catherine Desavey, illi ju koll da eh, rappresenta Senat Franċiż. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi. Is-Senat Franċiż kif tistgħu taraw huwa rappreżentat tajjeb sew hawnhekk illum u b'mod konġunt għax għandek kemm il-President kif ukoll il-Viċi President tal-Kumitat tan-Nisa u ninsabu hawnhekk illum ir-raġel u mara Allura, il-kollega tiegħi is-Sinjura Buda tatkom idea dwar il-mekanizmi li nużaw fi Franza u ovvjament danu minħabba liġi dwar il-liġijiet elettorali hemm rwol stret ħafna u dan il-mekkaniżmu huwa veru u in-nies jipparteċipaw imma huwa staġnat fil-fatt kif tistgħu taraw fil-sistema nominali tal maġġoranza imma huwa u wkoll u s sistema leġislattiva li Tnediet mill-Parlament Franċiż issa noħra tagħtikom eżempju dwar dan. Issa da mhux il-post biex aħna noqogħdu nsemmu il-forza ta' din is-sistema leġislattiva, imma jinsem x'men xtaqt ngħidilkom illi aħna rridu nissostitwixxu rappreżentanti reġjonali u kien hemm rappreżentanti territorjali illi daħlu fil-Parlament u fir-reġjuni wkoll u it-teddida li disa jkollha fuq il-parjetà minħabba il-liġi elettorali fil-wolijiet elettorali u l-gvern se jieħu nota ta' dawn u fuq l-effetti tagħhom fuq il-parità u il-maġġoranza il-prossimità, ir-regola tal-prossimità għadna qed naraw kif taħdem ma tippermettinix li niggarantixxu u laqqas li naqblu mal-pluralizmu. Fil-fatt illum kull manna ftit għanna nisa fost il-konsillieri fuq livell reġjonali u delegazzjoni tagħna fis-Senat Senat studjat dan u protoċejna rapport fejedna il l-parità vera U fil-fatt da kollu kien unanimament ivvotat fuqu. U għanna kanet insaqsu li nanfusna xtib ta' rwol elettoralu, elettorali għandu jidħol f'postu il għaliex il-liġi fil-fatt tiggarantixxi aċċess ugwali. Aħna ħassejna għanna nħossu li din il-libertà m'għandix tagħmilha impossibbli għalina biex nippruvaw insegwu l-modija biex naslu għal egwaljanza. Allura bekk inkunu nistgħu naraw biex naslu għal miri tagħna, nistgħu naraw ukoll għal pwieni li hemm eh, għal dawk il-partiti politiċi li ma jdaħlux biżejjed nisa fil fihom. U din di l-leġislazzjoni wkoll miġ biżejjed u di tippreżenta eh, tilf titsib sibtelf ta' mal-5 miljun eh, euro mill-partiti Franċiżi fis-sena Fil-fatt, għal reprezentanti territorjali aħna jrikolna naqsu ħafna mill-kostituzzjoniet għal żewġ terzi għal di tamila possibli tamila possibli għalina biex konna ekwaljanza stretta din hija miżura innovattiva ma ġietx sissa implementata ġifiri tajjeb illi nidħlu ktar fid-dettal fi għalhekk xtaqt inkellimkom fuq nixtieq inkellimkom fuq punt wieħed u nispiċċa bih id-delegazzjoni tagħna foka fuq il-kondizzjonijiet biex inżidu l-igwaljanza professjonali aħna kellna smieħ fih dan il-grupp tagħna is-Sinjura Rajza se tib se tfassar rapport dwar dan fil-fatt is-Segretarju Ġenerali kien li, li beda dan id-dibattitu u per eżempju fuq l-screens ta' television tagħna e, l-istampa tan-nisa hija ġeneralment stereotipata u allura jekk in-nisa ma jkunux rappreżentanti rappreżentati bżejjed flimkien mal-irġiel dejjem ħajjibqgħu fuq ir-rwol ta' minoranza, rwol ta' vittmi u ma jkunux fir-rwolijiet ta' esperti u xjentisti pereżempju. Allura il-koll ridu naħdmu ħafna fuq ir-rwol tal-mara fil-medja, fuq it-televiżjoni, eċċetera U dan se jmur jidħol fl-edukazzjoni biex bekk ftit ftit nkunu nistgħu naraw eh, egwaljanza stretta eh, isseħ. Grazzi. Tak. Ok, eh, do ska vi få en inblick i... Grazzi ħafna u issa ħajkolna opinjoni ta' situazzjoni fil-Litwanja, il sinjura Marija Pajdelon, jekk joġbok għandek il-kelma. Grazzi, Signora President Sinjuri huwa ta' pjaċir kbira li huwa nur li ninsab fostkom illum biex nkellimkom fuq it-tifsira tal-jum tal-mara li bidel id-dinja. Meta naħsbu fuq il-futur tar-rwol politiku tal-mara u l-Unjoni Ewropea aħna naqblu il-rwol tal-mara għandu jkun iktar sinifikanti li għanna bżon iktar nisa fil-pozizjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet, iktar nisa mexxejja fiħdan l-Unjoni Ewropea. Però meċċeja nisa u meċċeja fil-partiti politiċi mhumiex l-istess. Qed ikun hemm kull majmur jmur iktar nisa Eh, li jikbru fin-numru fil-partiti politiċi permezz permezz tal-kwoti, dan mhux biżejjed imma. kull partit, kull persuna politika hija individwali bil-ideja u bl-aġenda tagħha. Meta nħares l-esperjenza tagħna fil-Parlament Nazzjonali tal-Litwanja nista' ngħid li mhux il-politikanti kollha nisa jifmu sew aspetti ta' differenza bej is-sessi u l-problemi li joħorġu minn da' suġġett u drittijiet tal-bniedem u kwistjonijiet tan-nisa bħal pereżempju dritt ta' riproduzzjoni, pjanar tal-familja, abort, edukazzjoni sessuali, l-edukazzjoni fost il-minoranzi u violenza sessuali Allura, irrit nenfasizza li Unjoni fil-futur tal-Unjoni Ewropea għanna nafsu u nisħu fuq il-tkabbir tal-personalità tal-mara, l-edukazzjoni tal-mara, il-konfidenza tal-mara, il-flessibilità psikoloġika tal-mara, responsabilità u edukazzjoni tagħha, il-politiku femminizmu bed jibda mill-partiti politiċi. Jiġri xi kultant li daw in-nisa f'daw il-partiti jitilfu l-individwalità tagħhom. U ma jkunux laqqas kelliema tal-ideoloġija tal-partiti tagħhom. Meta daw in-nisa jservu il-konservatizmu ta' daw il-partiti, daw jisparixxu bħala persuni nista' nagħlaq billi nenfasizza li n-nisa għandhom ikunu solidari bejnietom u mhux frammentali u biex dan iseħħ iridu nibdlu l-mentalità tal-mara nibnu il-mara bħala eh, eh, progress li kull ma jmur dejjem jikber, nibnu fuq is-sistema tal-kwota u bekk nibnu fuq il-personalità tal-mara. Grazzi. Tack, då ska vi få en utblick till eh, Portugal och jag lämnar ordet. Hafna, issa ħan nisimaw fuq is-sitwazzjoni fuq il portugal u natu l-kelma li l-onorevoli Tortato. Grazie, Signora Presidente onorevoli deputati rġilu nisa diġa fl-interventi li smajna anka fl-ewwel parti ta' din id-diskussjoni li għandna wkoll imma anka fit-tieni parti smajna fuq l-eżerċizzju tal- saħħa u drittijiet ta' fundamentali ta' ċittadini kollha Jiena kieku nżid xi ħaġa importanti f'dak li għandu x'aqsam ma' żvilupp sostenibbli. Ġo pajjiż il portugell fl-2006 bdejna liġi fuq l-egwaljanza li ddaħħal il-prinċipju jew il-kwota ta' 33% tal-prezenza tal-grupp illi mhux huwa rappreżentant ħafna tan-nisa u biex bekk jim itejjeb il-prezenza fin-nisa fil-kampijiet tat teħid tad deċiżjonijiet. ċerti inizjattivi saru u ttejbu u ġew mibdula skont il-kodiċi tax-xogħol anka stajna naraw fuq il-ħajja familjari f'dak li għandu xaqsam ma t-titjib tal-leġizlazzjoni tal anka tal-sosten tal tal-familja u tal-igwaljanzi illi huma favur l-partiċipazzjoni tal-mara fil-proċess ta' teħid ta' teġizjoni taħna fil-Portugal aħna kennar riżultati illi illi xprunaw biex kunem hemm iktar preżenza tan-nisa. Anka fil allura fir-Repubblika tagħna kellna ma' 33 fil-mija bħala preżenza u ħanejdilkom għaliex wasalna 33% fl-enti lokali, gvernijiet lokali kif diġajtna fl-ewwel parti tad-dibattitu, dan il-perċentwal huwa inqas minn 20% allura huwa ferm miżar, allura xi gvernijiet lokali sansitra għandhom mal-10%. Allura għandna xi hawnhekk għandna tip ta' problema fil-mekanizmu, imma xorta dan huwa fundamentali biex jiġib iktar igwaljanza fil-organi tal-poter -tal u li jiġu applikati dawn il-kwoti. Franza tkellmet fuq il-liġi tagħha u fuq is-sistema ta' alternanza l-Portugal fil però għandna sistema ta' 33%. Dik kienet in-norma li ġiet applikata b'mod strett U da beda minn wara id-dittatura. Għanna żewġ listijiet fejn l-ewwel għandna n-nisa un mbagħad hemm żewġ listi fejn it-tieni post hemm il-mara. U allura il-33% kien diffiċli biex inġibuħ fis-seħħ meta nqisu għal meta nirreferu għal parlament eh, nazzjonali wasalna 30% u dan huwa riżultat ta' dawn il-leġizlazzjoni li għamilna. kif kontet najt fil-gvernijiet lokali, anka minħabba dan il leġislazzjoni pozittiva, għana wasalna għal perċentwali. Imma dejjem aħjar mill-qabel, wasalna fuq 20%, għanna ugwaljanza u għacċess għan nisa fil-kamp politiku ma nistawx innaqsu minn dil parteċipazzjoni Dak li jisamma parlamenti jew l-organi ta' teħid ta' deċiżjonijiet huwa meħtieġ li jkun hemm preżenza ugwali anka fl-entijiet amministrativi, anka fil-bordijiet ta' ġestjoni, anka fid-dinja finanzjarja nirreferu koll għal situazzjoni f'pajjiżi mem lebda mara fl-ebda Ministeru tal-Ekonomija li minn lebda mara f'xi bord ta' ġestjoni ta' xi bank ċentrali u mbagħad l-iktar negozji importanti fil-Portugal mem lebda eh, eh, għanna e, e, prezenza ta' madwar 20% tal-prezenza tagħhom fuq il-bordijiet u daw jiġu san sita ġili jiġru għal 7%. Dinja sfida l-ura li għanna qoddimna u li nżidu l-parteċipazzjoni tal-mara għax din hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Allura hija ħaġa imperattiva anka l-iżvilupp sostenibbli li aħna nagħmlu dan speċjalment hemm bżonn nerġaw nibdew ċerti inizjattivi li jistgħu allura wkoll jiġu eh, applikati kwoti fuq is-servizz fil-settur privat anka biex naslu biex, biex anka fis-settur privat fl-aħħar ikun ikun hemm din il-preżenza qawwija tan-nisa li almenu jikkonsidraw din il- l-azzjoni li jekk meħtieġa dan huwa atteġġjament volontarista biex najtek biex daw in-negozji u l-kumpaniji eh, jidħlu fil-kamp ta', dan, ta din l-egwaljanza biex bekk il-prezenza tal-mara tkun iktar b'saħħitha fil-postijiet fl-ola postijiet fejn jittieħdu l-iktar deċiżjonijiet importanti u dan huwa fġieħ iċ-ċittadinanza u fġieħ anka d-demokrazija u anka biex ikun hemm iktar żvilupp. Nagħti żewġ eżempji dwar joħorġu minn pajjiżi konsekwenzi demografiċi u tibdil fil-mod kif naħsbuha allura aħna l-kol rridu nkunu situazzjoni biex naħsbu fuq eżempji anka fantażjużi u effikaċi u immaġinattivi biex il-mara iktar tidħol f'dan il-kamp ta' teħid ta' deċizjoni u dan ikun favorevoli għall-iżvilupp sostenibbli. Grazzi. Grazzi ħafna u il-kellim li jmiss li ġej mis-Slovakkja, li ġejja mis-Slovakkja l-onorevoli Bortoloza. Grazzi ħafna tal-kelma, Signora President. Jien nixtieq insemmi xi informazzjoni dwar dan is-suġġett li għandu x'aqsam ma' Slovakkja. Jiena ġejja minn pajjiż fej se jkun hemm il-kwoti ħajġu ħajidħlu fil-futur qarib fejn il-partiti politiċi eh, li qegħdin fil-poter ma jridux daw il-kwoti. il kwoti u ma jridux li jkun hemm ċertu perċentwal bil-fors fuq il-lista tal-kandidati tagħhom. Anka f'din waqt din l-aħħar leġislatura għandna sitwazzjoni tal-użu ta' ċerti nisa fil-parlament li huwa literal 16%. Imma meta smajt is-sinjura mill-Greċja fej waslu għal 18% bil-kwoti dak da fi Slovakkja allura diġa kellna suċċess kena Prim Ministru mara eh, eh, għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna, imma s-sitwazzjoni tal-mara eh, situazzjoni baqet l-istess l għaliex barra l-Prim Ministru mara, kull ma hemm Ministru mara waħda li għal Ministru tal-Ġustizzja, il-bqija l-Kabinet huwa kollu mamul minn Ministri irġiel irrid insemmi il-membri parlamentari nisa li għandna fil-parlament Imma minnaħa l-oħra mbagħad fi Slovakkja għandna sistema ta' elezzjonijiet eh, proporzjonali u xi kultant l-istabilità tal-gvern jiddependi sa sitra fuq tnej jew tliet voti fil-Parlament. Allura għandhom bżonn partiti pal allura l-partiti politiċi joqogħdu attenti ħafna f'dak li għandu xasamma pożizzjonament. Pereżempju nisa żgħażagħ li ma tantx jidħlu fil-lista tal-kandidati il għaliex daw jistgħu joħorġu joħorġu tqal u allura jirtiraw mill-kamra. Allura il-mandat hija temm. Il-mandat hija temm imma m'hemmx kondizzjonijiet ta' ta' kondizzjoniet ta' mater, lif ta' maternità, eccetera. Allura, xista' jsir f'din is-sitwazzjoni? U riflessjoni oħra, u di bażikament hija dwar l-ewwel parti ta' din is-sessjoni fi Slovakkja jisu daw il-voti primari, ġifri kandidat minn kull partit politiku, bażikament ikollu bżonn li jkollu 3% tal-voti kollha li qed fil-partit politiku, allura mbagħad ikun jista' jidħol fil-Parlament. U allura mistoqsija tiegħi din. Għaliex mhux possibbli li jkollni iktar nisa fuq il-bażi ta' dawn il-voti preferenzjali il-għalix fuq il-bazi ta' daw il vot preferenzjali, jekk il-mara per eżempju hija numru 50 fil-lista tal-kandidati, imma jekk ikollok nisa kollha li jiġu jivvotaw jatuwa il-vot tagħhom, allura did tista' titla' il-fuq sa fuq net, allura l-mistoqsija hi għaliex in-nisa imma jeleġġux nisa oħra. In-nisa jagħmlu jivutaw fuq il-bażi ta' tal-kwalità politika u naħseb in-nisa mhux huma qed jidhru li huma li għandhom ċerta kwalità li huma kwalifikati biżejjed daqs l-irġiel. Allura ma, ma jattirawx lejhom il-voti laqqas tan-nisa. Allura dawn huma is-suġġetti ġenerali ntqal ħafna fuq il-kwoti nixtieq insaqsikom fejn hi l-garanzija illi l-kwoti se jġibu kwalità eh, fil-politika. Xinu lan tagħha? Da sempliċement biex ikollna numru daqshekk, numru eh, proporzjon jew eh, numru tali ta', nisa f'parlament illum qed niċċelebraw il-mit sena ta' drittijiet tal-jum internazzjonali tal-mara, ċentinarju, mitsena sena ta' drittijiet għan-nisa, imma dbaqax namlu fġiħ il-mara il għaliex di mhix kwistjoni biss ta' differenza bejn salari, mhix kwistjoni biss ta' violenza, imma titkellem fuq il-post tal-mara fil-pajjiżi Islamiċi imma wkoll, imma wkoll fil-pajjiżi jekk imsejħa ċivilizzata, kemm hemm nisa li għadhom suġġetti ta' violenza. Allura aħna rridu nħarsu ġodarna stess l-ewwel u noqogħdu nibqgħu nitkellmu fuq il-kura ta' nieħdu ħsieb it-tfal li dejjem ħadda dejjem ħajbqa' rwol tal-mara għaliex issedin niffaċċjaw ix-xejra illi nisajtin qegħdin jipposponu illi jkollhom tfal għal meta jkollhom 30 sena jew iktar. Għax din hija s-soċjetà li qed ngħixu li l-mara sażu għandha l-possibilità li jew tmur lej karriera jew inkella tmur għall-familja U din miex tort tagħha dinja bażikament is-soċjetà li timponi li miex qed tpoġġi l-kundizzjonijiet biżejjed ġusti biex mara żagħżugħa tkun tista' tkun forzata biex tieħu deċiżjoni li m'hemmx karriera imur eh, biex naħdem fuq il-familja jew il-kontra allura jew nippruvaw insibu eh, tweġiba għall mistoqsija għaliex in-nisa mhumiex qed ikunu rappreżentati fil-politika. Taħsbu li tweġiba hi għax m'hemmx kwoti? Le, jien naħseb li l-kwoti ikunu qed joffenduni lili għax allura nkunu qed insaqsu l-mistoqsija għaliex m'hemmx nisa fil-politika nkunu rridu insibu il-verament tweġibiet għal il problema U dan it-tweġiba tkun proċess spontanju, proċess naturali, normali biex in-nisa jidħlu fil-politika. Rridu nappoġġjaw il-ħajja tan-nisa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għax din hi raġuni prinċipali għaliex għaliex in-nisa mhumiex rappreżentati biżejjed. Naħseb allura suġġett tal-lum, tal-avveniment tal-lum, jiena kont isni qed pretendi imma qed ikun iffokat mhux biss fuq in-nisa fil-politika, imma b'mod in ġenerali il nisa fl-Unjoni Ewropea. In-nisa li għalihom is-soċjetà għad baqala xtatijom u bidritt. U kummentiħor qed il is-sinjura kellima dwar dak li qal president Buzek. Anke jekk qed nitkellmu fuq egwaljanza, ma nix ninsew li aħna nisa Sur Buzek ferħilna għall-okkazjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Mara imma jnaħseb li anka anka eh, ħaqna fjura minn għandu Allur intom u naħseb li wieħed jiċċelebra biss u jfaħħar il-mara permezz ta' fjura. Grazzi ħafna u l-kellim li l-kelma li mis hija is-sinjura Ivona Aren. Kjoġbok. Grazzi ħafna, Signor President, Aziz. Signori, nishtiq eh, nirringrazzjakom il-kol tal-istudentuni sabiex nkun hawnhekk għal eh, din il-konferenza daqshekk importanti minħabba li l-kol kemm aħna mħasbin fuq il-partiċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Ma ħsibx li hemm pajjiż li nistgħu ngħidu li fih nisa u huma kompletament kuntenti bis-sitwazzjoni li jinsabu fiha f'dak il-pajjiż. Jiena bħala Pollakka kif qal il-President Buzek nista' nikkonferma li fil-fatt kien hemm inizjattiva li kienet tresqet fil-fatt minn grupp ta' minn grupp ta' organizzazzjonijiet li rappreżentaw in-nisa. Din kienet organizzata f'Ġunju tas-sena 2009 u organizzajna l-ewwel kongress dwar id-drittijiet tan-nisa. F'Diċembru fil-fatt mbagħad seħdan il-kongress fis-sena 2009 Kien hemm mozzjoni mresqa wkoll qudiem il-Parlament Pollak sabiex kwota ikunu introdotti għal elezzjonijiet fuq kull livell. U anka meta inqablu dan ma dak li ntqal mill-pajjiżi l-oħrajn fil-Polonja fil-5 ta' jannar ta' dan is-sena aħna fl-aħħar nixxirna illi nintroduċu u ndaħlu fis-seħ liġi elettorali ġdida li forsi mhijiex eċċellenti, forsi mhijiex konformi laqqas ma' dak li xtaqu l-organizzazzjoni kollha li parteċipaw fl-inizjattiva minħabba li huma xtaqu kwota ta' 50% u 50%. Iżda għalmen huwa pass ċkejken għal qoddim sabiex nittamaw li permezz tiegħu eventwalment aħna nilqu ugwaljanza bejn is kwota ta' 35% għan-nisa u 65% tal-ġeġi, ma jistax ikun hemm inqas minn 35% ta' parteċipazzjoni tan-nisa. U nafu illi fil-listi elettorali jekk dawn ma jkunux konformi ma' regolamenti rridu jintbatu lura lill kommissjonijiet u l-iżbal għandu jitraġġa f'perjodu ta' tliet ijiem. Jekk ma jitranġax l izbal il-Kumitat Elettorali jista' jiddeċidi li din il-lista elettorali laqas biss tkun irreġistrata, ġifieri jista' jkun illi jkun hemm nies laqas biss ikollhom parteċipaw eh, il-possibilità li jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Nafu illi ħajkun diffiċli li naraw minn issa nbassru l-mod ta' kif ħatkun implementata din ir-regola ġdida fil-ġini, però aħna ħanippruvaw din il-liġi ġdida u ħanaraw jekk jagħmilx sens il fil-fatt aħna naħdmu bi proposta bħal di. Din ħanaraw aħna fil- l-elezzjonijiet parlamentari ta' din is-sena iżda naħseb li dan huwa pass importanti l qudiem sabiex ikun hemm iktar parteċipazzjoni partiċipazzjoni iktar sħiħa u koll ta' nisa fil-politika. Nafu li forsi mhux ħassolvi l-problema kollha, iżda importanti li jkollna dispożizzjoni li dak li għandu x'aqsam il-kwotas fil-listi elettorali n niggarantixxu ċertu postijiet tan nisa u minħabba li nafu li il-post huwa fattur deċiżiv li inti eh, mbagħad jiddeċidi jekk titħolx fil-Parlament jew leġi fir tista' tispiċċa s-sitwazzjoni fejn ikollok bosta nisa li jkunu fil-listi elettorali, l-kwotas ikunu sodisfatti, iżda xorta waħda dawn in-nisa jitpoġġew ehm, wisq l-isfel fil-lista u l qas biss ikunu jistgħu jkunu fil-parlament. U l kwotas fil fatt mhumiex ħajsolvu l-problema kollha iżda nafu li rridu konna ċertu postijiet fil-lista elettorali ħalli bekk nigarantixxu li dawn in-nisa fil-fatt ikunu attivi b'mod sieħ fil-Parlament. Is-sitwazzjoni fil-Polonja hija b'dan il-mod kif ħan ispiegalkom aħna f'dak li għandu x'aqsam l-istatistika u jien m'għandix ċans li nidħol eh, fid-dettar dak li għandu xaqsam rezultati tal-istatistika, aħna għanna nisa li huma ħafna iktar edukati, għandhom edukazzjoni ħafna ħjar mill-irġil fl-istess parlament Pollak u aħna qatt ma kellna speaker tal-parlament li kienet mara u eh, bħala membri tal-Parlament Ewropew, bħala membri Pollakki, ma tantx għandna daqshekk nisa hemm ħafna iktar irġiel, anzi jiddominaw l-irġiel bħala membri tal-Parlament Ewropew nittamaw li aħna nkunu nistaw nbidlu s-situazzjoni fil-ħarifa ta' din is-sena. Nixtieq ngħid żewġ kelmiet ukoll fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fil-Pollakka. Nuqqas ta' gwaljanza dak li għandu x'jaqsam pagi fil-ħajja soċjali, ħafna drabi dawk in-nisa li japplikaw għal xi xogħol jistaqsuhom jekk hum m'għandhomx intenzjoni li jkollhom familja jew jekk jixtuqux li jinqabdu tqal jew jkollhom tfal fil-ġejjini jekk dan ikun il-kas huma mhumiex ħajkunu mhumiex ħajintażlu għal dan ix-xogħol partikolari. Ġifieri huma fil-fatt ma jixtiqux in n-nisa mbagħad ikunu ikollhom problemi kif u jkollhom jieqfu minħabba li jkunu tqal joħorġu bil-maternity leave jew nkella tfal jew mordu. Fil-Polonja aħna għandna ħames ministri li huma nisa u jiena kuntenta b'dan minħabba li meta tqabbel ma' stati membri oħrajn aħna maħniex taqsek sitwazzjoni ħażina. Għandna ħames ministri li huma nisa, ħafna deputati ministri li huma nisa wkoll u uh, għalfejn aħna fil-fatt naraw li hemm ċertu nisa li ma jkunux jixtiequ li jkunu voluti fil-politika. Dan huwa minħabba tfal ħafna drabi in-nisa jsiru attivi fil-politika wara li t-tfal ikunu kibru minħabba li għab meta tfal ikunu għadhom sar ikollhom problema sabiex isibu l-ħin biżejjed sabiex jaħdmu fl-istessin jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom. Ħa nispiċċa dal-waqt, Sinjor President, irridu nibdu l-mentalità tal-irġiel minħabba li jekk aħna ma nkunux appoġġati mill-irġiel tagħna mill-partners tagħna żgur li aħna ma ħajkun il-possibilità li jkunu iktar attivi fil-politika minħabba li l-familja hija verament importanti għalina l u sakemm aħna ma nibdlux il-mentalità tal-irġiel li jaħsbu li aħna għandna dritt li nkunu appoġġati, għandna dritt li fil-fatt ikollna karriera professjonali. Żgur li situazzjoni mhix ħadd inbidel. Nixtieq nawguralkom ħafna suċċess kemm fil-ħajja professjonali kif ukoll fil-ħajja familjari tagħkom u naħseb li din il-konferenza kienet verament meħtieġa u tista' twassal riżultati pożittivi ġifieri li aħna fil-fatt nitkellmu fuq dawn il-problemi b'mod attiv. Grazzi ħafna nixtieq nfakkar lil kelliema kollha li aħna fil-fatt għandna tliet minuti allokati għal kull kelliem. Ġifieri jekk jogħġobkom żommu mal-ħin ħalli bekk kulħadd ikollu ċ-ċans biex jitkellem. Issa ngħaddu għar-Rumanija. Jekk jogħġbok, Sinjura Cecilia Petta. Grazzi ħafna, Signor President. Eżis sinjuri, irru fil-Rumanija memx bilanċ, memx ugwaljanza bejn nisa l-irġil fil-politika. L-potenzjal tal-nisa mhuwiex użat fil-massimu tiegħu minħabba illi hemm bosta problemi u regoli li waqfu dan milli seħ Minkej għal fatt li s-sitwazzjoni tejbed f'dan l-aħħar ftit snin xorta waħda għandna problemi kbar. Id-drittijiet fundamentali tan-nisa f'dak li għandu xieqsan parteċipazzjoni fil-proċessi ta' teħid tal deċiżjonijiet u fil-ħajja politika nista' naraw li mxew bil-mod ħafna. Jiena nħoss illi f'soċjetà fejn in-nisa għandhom aċċess għall-edukazzjoni u għall-istess drittijiet, l-aċċess tan-nisa għall politika m'għandux ikun mxekkel, iżda jekk aħna nħarsu lejn parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament Rumen, aħna naraw illi minn 333 membru parlamentari 27 biss huma nisa u minn 137 senatur 8 biss minnhom huma nisa. Ġifieri sa taraw x'differenza u nixtieq ngħidilkom milli għall-ewwel darba il-chairman tal- kamra tad deputati mara. In-nisa jirrappreżentaw biss 10.3% tal-membri u dan anka kien il każ wara l-aħħar elezzjonijiet. Dan huwa ħafna inqas mill-medja ġifieri ta' 15% u anke ħafna inqas mill-medja tal-pajjiżi tal-OECD. Aħna wkoll din ħafna inqas meta eh, f'sitwazzjoni ħafna iktar żvantaġġata meta nqabblu rwieħna mal-pajjiżi Skandinavi. Pereżempju bħall iżvezja li għandhom kwota ta' 33% għandhom parteċipazzjoni tajba ħafna. Jekk aħna nagħtu ħarsa li l-parteċipazzjoni tan nisa l irġiel fil-ħajja politika naħseb illi għandna inqisu l-parteċipanti kollha fil-ħajja politika. Żgur li jekk ikun hemm ammont żgħar ta' nisa ma jistgħux waħedhom isolvu l-problemi kollha ta' dawn in-nisa fis-soċjetà. Minkejja l-fatt li huma jaħdmu ħafna u l-xogħol tagħhom huwa ta' kwalità tajba ħafna nista' xorta waħda. Mhux isolvu l problemi tan nisa kollha problemi u raġunijiet għalfejn hemm rappreżentanza baxxa ħafna tan-nisa fil-Parlament huwa minħabba li hemm din il-viżjoni tradizzjonali ħafna tar-rwol tan-nisa fis-soċjetà. U hemm bosta ċittadini li jirrifjutaw illi jimmaġinaw li jkun hemm mara li tista' tkun attiva fil-ħajja politika. Huma jaħsbu illi n-nisa verament irrid ikun jixraqilhom sabiex ikollhom dan il-privileġġ m'għandhomx bżiet appoġġ dawn in-nisa li jiddeċidu li jitlu fil-politika u m'hemmx appoġġ naqqas fil-leġiżlazzjoni. Jiena bħala segretarja tal-Kumitat għall-istess opportunitajiet fil-Kamra tad-Deputati, jiena naħseb li kun tajjeb li nħorġu bliġijiet ġodda sħallibek nippermettu li n-nisa jkollhom jkun jistgħu jgawdu mill-istess drittijiet bħall-irġiel u nsalvagwardju d-drittijiet fundamentali tagħhom. Fit-teorija l-irġiel jistgħu wkoll jappoġġjaw iktar lin-nisa minkejja l-fatt li ħafna drabi jkunu n-nisa illi jappoġġjaw u jiddefendu l-interessi tagħhom jippruvaw isibu soluzzjonijiet tal-problemi li għandhom. Għalhekk jiena naħseb illi huma n-nisa li fil-fatt iridu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna sanaddu so biex immorru ċipru għanna lill kollega Kilidu t tkellem. Grazzi ħafna, Signor President. Ċipru hemm rappreżentazzjoni baxxa tan-nisa f'dak li għandu xi ċentri tad-deħid ta' deċiżjonijiet kif ukoll fil-ħajja politika. Dak li xaqsam il-Parlament jiena nixtieq ngħid li r-rappreżentazzjoni tmur minn 11 sa 16 fil-mija u din il-bidla f'dan il-perċentwal hija minħabba li id-deputati qegħdin eh, jiċċaqalqu minn posta liħor minħabba li huma ħadu pożizzjonijiet oħrajn u mhux qed jirrappreżentaw lil ċipru fil-Parlament. Jiena għot nitħol nidħol f'ħafna perċentwali, għot nitkellem fuq l-istatistika minħabba li ġbajna diġà nisimgħu fuq l-istatistika iżda jiena nixtieq illi ngħid illi rappreżentazzjoni fil-ħajja politika tan-nisa kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq dak Ewropew tħassibna xi ftit u jekk aħna nixtiequ li fil-fatt naslu għal bidliet pożittivi f'dak li għandu x'jaqsam l-gwaljanza, naħseb li waħda mill-iktar prioritajiet importanti li għandna jkollna hija illi fil-fatt aħna namlu sforz intensiv dak li għandu x'jaqsam il-pjan ta' azzjoni politiku kif ukoll bl-implementazzjoni ta' miżuri speċifiċi ħallibek aħna nkunu nistgħu nkomplu bil-ġrida tagħna kontra daw l-istereotipi tan-nisa u tal-irġiel, stereotipi marbuta mar-ruoli illi għandhom ikollhom in-nisa u l-irġiel fis-soċjetà kif ukoll fil-ħajja ġenerali. Jekk aħna ma nagħmlux dan ix-xogħol bħala priorità tagħna, żgur illi ħanibqgħu niffaċċaw problemi fil-partiti politiċi. U aħna rridu nibdlu wkoll il-mentalità fil-proċessi interni tal-partiti politiċi u nħeġġu illi tkun adottata struttura ta' xogħol li tkun iktar favorevoli għall obbligi tal-familji ġifiri għal kura tat tfal u nafu illi fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn ta' iktar kura u apparti minn hekk hemm bżonn illi l-partiti politiċi jieħdu impenn ħalli bekk aħna l-implementaw dak il-ħin kollu ntennu fil-Parlament Ewropew. Jiġifieri illi insaħħu ir-wol tan-nisa is-seta u l-pożizzjoni li għandhom in-nisa fis-soċjetà ħalli bekk il-mara tkun tista' fil-fatt tkun iktar parteċipi u taħdem iktar anka fil-ħajja politika. Nafu illi ħafna drabi hemm ċertu nies li jaħsbu li nisa m'għandhomx posthom fil-ħajja politika. Jiena naħseb li l-kura ta' tfal hija xi ħaġa importanti li twaqqaf lil ħafna nisa milli ikunu daqshekk ħilsa. Jiena naħseb li distribuzzjoni u tqassim ta' responsabilità ġusta li jitqassam, l-responsabilità titqassam b'mod ġustu tajjeb bejn il-membri tal-familja u importanti ħafna ħna ma nistgħux nippermettu li n-nisa dejjem jibqgħu jġorru fuq spallihom ir-responsabilità weħidhom ħalli bekk huma jkunu jistgħu jsegwu u jsostnu l-karriera politika tagħhom fl-istess ħin jieħdu ssib it-tfal u l-familja. In-nies għandhom ikunu mħeġġa u n-nisa għandhom kun imħeġġa permezz tal-movimenti li jġirdu favor drittijiet tan-nisa kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. Azzjoni konġunta fuq il-livell Ewropew hija importanti ferm iżda anke fuq il-livell ta' organizzazzjonijiet li jappreżentaw drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi tagħna. U importanti li aħna fil-fatt nieħdu nota tal-affarijiet tajba li qed isiru f'dan il-qasam li huma azzjonijiet iktar preċiżi u li qed jindirizzaw in-nuqqasijiet li hemm f'dak li għandu x'jaqsam promozzjoni ta' soluzzjoni ta' problemi li qegħdin ixekklu lin-nisa milli huma fil-fatt ikollhom rwol attiv fil-ħajja politika. Jiena nixtieq ngħid illi għalija fuq livell personali il-kwotas għandhom rwol importanti bla dubju ta' xejn. Il-kwotas jistgħu jkunu mitqisa li huma fil-fatt ehm, miżuri pożittivi iżda jistgħu jkunu kkonsidrati wkoll bħala obbligu u żgur li ma jistgħux joffru soluzzjoni għall problema kollha kemmi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal Greċja għandna snira pana Pjota Kjoġbok. Pana Gjota Zuni. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena kuntenta ħafna minħabba li din hija l-ewwel darba li qed inżur il-Parlament Ewropew fejn tħabbat il-qalb tal-Ewropa. Jiena nixtieq ngħid illi fil-fatt għandi xorti kbira jiena minħabba li jeda hawnhekk fil-qalba tal-Ewropa u propju fil-ġurnata ta' anniversarju daqshekk importanti għalina n-nisa. Jiena minix noqgħod intawal minħabba li naf li kważi wasalna fl-aħħar tad diskussjoni tagħna u apparti minn hekk is-sitwazzjoni fil-Greċja diġà ppreżentata il-kollega tiegħi Kolja Zaruha. Iżda il-parteċipazzjoni tagħna tan-nisa fil-ħajja politika ki saret triplu issa f'dawn l-aħħar ftit snin jiena nixtieq illi fil-fatt inkompli fejn għala kemm spiċċat il-kollega minn Ċipru dwar ir ruoli tan-nisa u l-irġiel stereotipi u l-preġudizzju. Dan kien punt li semma minn bosta kellima li semmaw leħinhom matul din id-diskussjoni u nixtieq illi forsi nejdilkom xi ħaġa li forsi mhix tinstem laqsek eh, ortodossa tradizzjonali. Aħna il-kol kemm aħna hawnhekk kellna tfal u din il-ġenerazzjoni jew diġà ħadu s-seta fidejhom jew inkella ħaj jipparteċipaw dalwaqt fil-ċentri ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Jekk aħna għamilna xogħolna tajjeb skur illi nistgħu naraw riżultati pożittivi u nistgħu naraw li kwotas ikunu iktar ibbilanċati. F'din is-soċjetà li għadha s'issa kontrollata mill-irġiel. U jiena x'qed ngħid meta ngħid hekk, jiena qed ngħid illi jista' jkun li fost il-miżuri u fost il-proposti u anka dak li għandu x'jaqsam in-networking u kuntatt illi hemm bżonn bejn il-parlamenti, aħna rridu wkoll insommu f'moħħna li għandna għodda f'idejna, għandna għodda indiretta forsi iżda li tista' tgħinna ħafna. Jiġifieri aħna kellna rwol fl-edukazzjoni tat-tfal illi llum ma żgħażagħ u li l qoddim ħajkunu attivi f'dak li għandu xaqsan proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Huwa tajjeb ħafna illi niftakru li aħna nisa qed natu qed nedukaw lil dawn in-nies li forsi l-qudiem ħajkunu l-politiċi tal-ġejjien, ġifiri importanti ħafna illi naraw illi dan il-punt illi s-semma f'posta konferenzi internazzjonali jissemma wek ukoll u kont kuntenta li s naqsam dan is-sib magħkom. Grazzi ħafna s għaddu għall-Ungerija. Signora Salvo, kieġba. Grazzi ħafna nitkellem fil-qosor ħafna minħabba li naf li ma tantx ħin ħin dispożizzjoni tagħna nixtieq li niddiskrivi daqsxejn il-problema li għandna fl-Ungerija. Illi hija problema illi hija problema diffiċli ħafna mhux biss dak li għandu x'jaqsam il-pożizzjoni tagħna fuq livell globali. Mill-1900 kellna bidla fil fatt fil-reġim u fl-1995 Fir-ranking globali aħna konna fit-23 post l-1998 aħna nżilna għas 86 il-post u issa qegħdin fil-127 post fil-lista globali. Naħseb li dawn in-numri jgħidu l-kom xinija l-istampa fil-pajis tagħna. Ma tantx hija stampa daqshekk sabiħa, aħna din nagħmlu dak kull nistgħu il-partit tiegħi li huwa wieħed mill-ħames partiti li għandu kwota U aħna din nippruvaw naraw li jkun hemm rappreżentazzjoni tan nisa sostanzjali anke fil-Parlament. Aħna għandna 386 il-membru tal-Parlament u minnhom hemm 24 biss il juma nisa, ġifieri inqas minn 9% tal-membri tal-Parlament. Hemm u kol fu livell komunali reġjonali li jem inqas rappresentanza u kol. Jina nishtaq nitkellem fuq il-kwota. Jina nasib li xi ħaġa pozittiva minħabba li nasib li għodda importanti u permanenti importanti ħafna iżda kif għada kem għalet il-kollega Slovakka naħseb illi U għatajab li nitkellmu jekk dan ix-xogħol jistax jaħdem kontrina jew lej, Jina Nixtieq ngħidulkom iżda li fil-każ tagħna din l-inizjattiva kienet produttiva ħafna, kienet pożittiva ħafna. Jiena naħseb li fil-fatt dan għandu jkun rifless ukoll fil-pubbliku. Ħafna ma jafux xieqbdu jagħmlu b'din il-kwistjoni tal-kwotas li hija marbuta mal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja politika. U eh, nafu li dejjem kunem diskussjoni dwar il-bilanċ bejn il-ħajja soċjali u ħajja familjari u l-ħajja tax-xogħol. U parra minn hekk aħna urejna li minn meta kellna l-gvern il-ġdid f'Mejju li għadda laqas biss hemm ministru waħda li hija mara. U nafu illi fil-fatt huwa interessanti li fost deputati u fost is-segretarji hemm ħafna iktar nisa li fil-fatt Kif qalet, mhix naħseb illi hemm dan il-limitu anke fil-ħajja politika fl-Ungerija. U interessanti ħafna li meta anke nħarsu anka lejn in-NATO ir-ratio ta' hija ħafna aħjar ta' politiċi Ungeriżi li jipparteċipaw anke fl-Unjoni Ewropea għandna perċentwal ta' 70 u 30. 30 għal nisa 70 għal irġiel ġifiri is-situazzjoni fuq livell internazzjonali u Ewropew hija ħafna aħjar milli f'pajjiżna. Nafu li skur din il-problema fl-Ungerija għandha x'taqsam mal-mentalità tal-Ungeriżi u fis-sena 2007 aħna nafu li kien hemm dibattitu pubbliku wkoll fuq il-kwota su kien ovvju ħafna illi l politiċi u laqas eh, bostani soħraj ma kienu jafu dwar dan u laqas biss kienu jafu x'għandu jsir b'dan u jiena naħseb li allura hemm bżonn illi aħna nqajmu iktar kuxjenza nqasmu iktar informazzjoni dwar dan il-punt li hija tal-qalbna. Jiena napprezzajt ħafna waħda mill-kollegi li tkellmet fuq ir-rwol tan-nisa u single mothers. Jiena wkoll single mother u grazzi għal partit tiegħi jirna rnexxi li nsib bilanċ bej il-ħajja familjari u l ħajja professjonali. Iżda dan kien grazzi għal partit politiku tiegħi mhux grazzi għal gvern u għal leġiżlazzjoni. Nittama li aħna nistgħu nkomplu naħnu fuq din il-kwistjoni u nittama li jirnexxilna in um, ikon iktar kuxjenza. Ikon informazzjoni U uh, napprezza ħafna wkoll kumment tal-kollega ta' ċipru li mhux biss huwa importanti li aħna nitkellmu fuq ir-ruoli tan-nisa fil-politika, iżda li huwa importanti ħafna li jkollna politika li taħdem favur il-familja. Jiena naħseb li din hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti li għandna nżommu f'moħħna u bla dubju ta' xejn fl-Ungerija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti hija li meta n-nisa jerġgħu jippruvaw jidħlu lura fis-suq tax-xogħol wara li kellhom it-tfal ma tantx hemm opportunitajiet sabiex huma jaħdmu part-time, pereżempju, sabiex huma jkollhom possibiltajiet flessibbli sabiex jaħdmu. Aħbar tajba f'dak li għandu xaqsam l-Ungerija hija illi il-Parlament appoġġa inizjattiva illi għadha kemm ħarġa tiġifieri li konna rispons tajjeb ħafna l-assistenza tan-nisa illi jixtiequ jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol, nixtieq illi nisma' wkoll minnaħa ta' pajjiżi oħra jekk għandkomx opinjoni dwar kif aħna nistgħu navvanzaw. Ningrazzjak ħafna sa ngħaddu għal Montenegro. Għanna sur desula tusek jekk joġbok. Signora. Grazzi ħafna, Signor President. rappreżentanti tal-Istati membri jiena nixtieq illi ngħid kemm jiena kuntenta b'din l-opportunità illi nindirizza konfissem il-politiċi fil-Montenegro f'din il-ġurnata tant speċjal fejn aħna qegħdin nikkommemoraw il-ġurnata u l-jum li huwa dedikat għan-nisa. Aħna nafu li anka għal pajjiżi kandidati aħna din nippruvaw nilqu il-livell sabiex aħna kun nistgħu nimplementaw dawn il-miżuri ħalli nippreservaw drittijiet u anke dwar il-livell ta' implementazzjoni tal-gwaljanza bej sessi fil-każ ta' Montenegro. Aħna nixtiequ li nitkellmu daqsxejn dwar il-situazzjoni f'pajjiżna u nixtieq ngħidulkom xi progress aħna minn anke fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Il-Kostituzzjoni tal-Montenegro fl-artiklu 18 tgħid b'mod speċifiku tistabilixxi li l-istat għandu jiggarantixxi kwalità ta' ħajja tal-irġiel u tan-nisa u li jiżviluppa politika għall opportunitajiet indaqs għal nisa u l-irġiel. Għanna għattu koll illi u għadwar l-gwaljanza tas sessi illi jorbot il-parlament u l-istat sabiex jeżerċita l-ugwaljanza bej is-sessi, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam rappreżentazzjoni fil-Parlament, rappreżentazzjoni anke fil-proċessi elettorali u fid-delegazzjonijiet. Anke f'dak li għandu xaqsam il-miżuri li kienu implementati nittamaw li konnektar bilanġ bejn is-sessi u u koll l-elezzjoni ta' parlamentari u anka l-elezzjoni ta' funzjonijiet privati fuq livelli differenti. Il-Parlament ta' Montenegro jista' joħloq ċertu soluzzjonijiet li huma marbuta ma' mekkaniżmi sabiex aħna ikollna iktar ugwaljanza bejn is-sessi. Minħabba id-deċiżjonijiet li diġà tieħdu l-Parlament għadu ma għamilx xogħol biżiet sabiex nissodisfaw dan ix aħna rridu wkoll niskuraw illi ikon iktar prezenza fil-politika u dinja waħda mill-iktar affarijiet importanti li aħna għandna bżonn sabiex nimplementaw fil-verità u nħarsu drittijiet tan-nisa. Fil-pajjiż tiegħi dan huwa perċentwal ta' 3.3% li meta qabel ma' pajjiżi oħrajn Ewropej. Um, u għabax ħafna mill-komitati permanenti, tnej biss minnum kellhom presidenta Mara u hemm sintku waħda biss illi hija Mara fil mill-21 municipalità. Hemm Mara waħda biss illi għedha li hija Ministru fil-fatt hija Ministru responsabbli għax-xjenza. U anke fis-sistema ġudizzjarja hemm ħafna nisa li qegħdin li għandhom eh, pożizzjonijiet ta' seta importanti. Iżda mhumiex biżejjed ħafna jiena naħseb il-mod ta' kif qed tinbidel il-liġi hija b'tali mod illi illi aħna fil-fatt ħriġna bi proposti simili u anke bi kwotas fuq il-listi elettorali u l-aħħar ġurnata li aħna rridu sa din id-data nadottaw il-leġislazzjoni ġdida hija rebbija. Il-Kumitat Parlamentari mexxa il-kontroll tal-att tal-gwardjenza bej sessi fil-ħajja soċjali f'bosta proġetti differenti. Nafu illi riżultati ħajkunu prezentati dan ix-xahar fuq il-livell tal-partiti politiċi hemm bosta programmi illi jistgħu jimmiraw għal parteċipazzjoni iktar attiva tan-nisa. Dan l-aħħar nafu illi kien hemm avveniment importanti ħafna ġifiri li l-iktar partit politiku importanti adotta l-prinċipju tal-kwotas u anka dan jista' jħeġġeġ ukoll il-partiti oħrajn sabiex jibdew l-implementazzjoni ta' prinċipji illi huma bbażati fuq l-ugwalinza bejn is-sessi fil-Montenegro. Grazzi. Tack. Och då går ordet till Mrs Jaroka, ledamot i parlamentet och vice... Membru tal-Parlament u vici President tal-Komitat tal-Ugwaljanza. Grazzi ħafna għal dan id-dibattitu mqanqal li lu jagħmel il-Kumitat tal-Parlament tal dawla ħar aħħar sitt snin minn meta ili membru ta' dan il-Kumitat huwa li nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet mal-Kommissjoni fej qed inħeġġu lil kunsil biex ikun hemm deċiżjonijiet oħra kellha laqgħa jumejn ilu ma' Sinjura Redding dwar din il-kwistjoni aħna serna nafu mhux biss fil-ambitu politiku u dak hemm ħafna dubji dwar kif jistgħu jinbidlu s-sitwazzjonijiet tal-ugwaljanza u l-istrateġija tagħha f'din il-kwestjoni kienu li huma jaqblu ma l-14 kbar kumpaniji fl-Ewropa u li u għal sena l-Kommissjoni ħatara kif dawn il-mekanizmi sa jinbidlu u u kif ħajnbidel id-direttura ġenerali għal kumpaniji differenti u disposta li titkellem dwar il-kwoti. Dan u interessanti fil-politika li xaħna rajnek fuq livell politiku kien hemm żieda ta' nisa bħala politikanti mexxejja ġifieri li nafu li jilna niddiskutu li għad għad mhux biżejjed u riċentement għamilna rapport dan il-kumitat wieħed minn Ravona Plam fej qed nitkellmu dwar l-ikbar pool ta' nisa fl-Ewropa u t-tieni huwa Is-sitwazzjoni tal-2010 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġiel u nissa matul id-diskussjonijiet ħareġ ċar li wara li għamilna rapporti dwar nisa li jiġu diskriminati li dak li qed nitkellmu hawnhekk kellum umma dwar dawk in-nisa li f f'pożizzjonijiet li pożizzjoni importanti li jkunu ħarġu minn edukazzjoni u l-problemi huma illi il-nuqqas ta' rappresentanza ta' dawn in-nisa huma relatati mal-fatt li ma jiġux irrappreżentati aħna nafu li hemm ħafna nisa li fuq livell universitarju hemm ħafna iktar minn daw hemm ħafna sfidi mhux biss politiċi, sfidi ekonomiċi fejn l-arfin ta' dawn in-nisa li ma nisa li mhux biss joħorġu minn edukazzjoni jew mill-politika iżda joħorġu minn livelli iktar primarji jafu jkunu ta' importanza kbira jina l-unika rappresentant ta' Roma f'dan il-parlament għandu jkun hemm 22 u jrid ikun hemm 10 nisa Roma f'dan il-parlament jina l-unika waħda ma nafx jekk intom tistgħu semmu xi mexxejja fuq livell Ewropew illi saru mexxejja minn ambjent daqstant faqar mingħajr mingħajr edukazzjoni fejn faċċaw diskriminazzjoni maħniex qed naraw nisa etniċi, nisa bil-familji kbar, nisa li għandhom diżabiltajiet f'pożizzjoni importanti minħabba raġunijiet li tkellimtom dwarhom diġà. Bekk jiena nħoss li hija ikun ta' importanza li nużaw il-kapacitajiet tagħna bħala nisa eżistenti biex naċċertaw li mill-livell iktar baxx il-mexxejja ġodda li jiġu minn kwalunkwe sfond, sfond uh, li forsi jaffi xekka l-situazzjoni tagħhom forsi diskriminazzjoni qed tagħmel l-affarijiet iktar diffiċli li hom li maċċerta u li li jkun hemm eh, għarfin importanti li jista' jiġi ntużat fit-teħid ta' deċiżjonijiet. <clears throat> Nixtieq forsi nitlobkom mill parlamenti nazzjonali biex tappoġġaw lil komitat u li importanti wkoll fil-partiti tagħkom ukoll biex taċċertaw illi dawk li jafu jkunu rappreżentati minnkom il-koll ikollhom il-possibilità biex ikunu f'pożizzjoni fejn jistgħu iġibu din il-bitla il din dan huwa l-mod li bih l-affarijiet jistgħu jibdew jimxu. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Robinson. Grazzi għandi ftit ħin nixtieq ngħid li verament ħadd pjaċir nisma lil diskussjonijiet fi żewġ sezzjonijiet u bħala persuna forsi anzjana ikbar fleta' kont pjuttost sorpriża minn membri tal-Parlament nisa li huma validi ħafna li nixtieq ngħid li 17 il-Parlament fl-Ewropa għandhom inqas minn 25% tan-nisa wara mit sena tal-ġurnata internazzjonali tan-nisa, jiġifieri ma nistgħux noqogħdu għal tibdil inkrementali jridu naraw fil-pajjiżi tagħna fil-kuntesti differenti tagħna kif jista' jkollna tibdil trasformattiv. Forsi l-Parlament Ewropew jista' Jati messaċ li għandu jkun hemm attenzjoni li għandha tingħata fil-pajjiżi fejn hemm inqas minn 25% tal-isa fil-Parlament. Għalix dak il-ambitu li l għal għola fil-Parlament Ewropew. Għalix u importanti dan jekk ikollok massa kritika ta' issa fil-Parlament Bekk tista' tindirizza ħafna mill-kwistjonijiet li l titkellmu dwarhom kwistjonijiet ta' nisa li batu iktar fil-kriżi finanzjarja li jkunu sotto rappreżentati għandhom bżonn jagħtu l-opinjoni tagħhom dawn il-kwistjonijiet kollha jiena raw jiena taw priorità meta jkollok massa kritika ta' nisa. 25% hija ċifra minima fil-parlament modern, ġifieri ħafna parlament, inkluż il-parlamenti għaj qegħdin jinsabu taħt din il-linja hemm ċertu urġenza forsi nistgħu ngħinu lil xulxin biex nilħu tibdil trasformattiv u mhux tibdil inkrementali. Grazzi. Grazzi ħafna Signora sinjura Fontaine. Merci, merci Madame la Présidente, également très. Grazzi, grazzi ħafna Signora President biex fil osor. biex nikkongratulakom tal-li organizzajtu din il-laqa dan l-avveniment, id-dibattitu kien wieħed eh, imqan għal mhux biss kostruttiv ukoll għal-ġejjini u nħossi li għal-ġejjini u nħossi li dak, dak li kien l għal li nxtiqnejt ngħid nitkellem dwar kwistjoni li semmit eh, kwistjoni tal-kwoti. Il-terminu nifsu, il-terminu kwota jaf ikun daqxej skomdu, nipreferi nuża il-klim paritajiet il għaliex hija l-ugwaljanza l-ugwaljanza u għal-antana. Għal-raġunijiet ta' ġustizja u għal-raġunijiet ta' demokrazija. Ma nix ninsaw dan, mux qed nitolbu per eżempju situazzjonijiet ta' eh, favoreġġamenti eh, l-axar l-aħħar sentenza tal-Qorti Ewropea tal Ġustizzja dwar l-assigurazzjonijiet laqtitni ħafna li il-kumpaniji tal-assigurazzjoni kienu qed joffru kondizzjoni ta' ħjar għan-nisa għaliex in-nisa jew kienu qed jaħsbu lin-nisa jisuqu aħjar iwaslu għal inqas riski aħna nħossu li għandu jbżonni jkun hemm ċertu ugwaljanzi ma rridux dat tip ta', ta sentenzi ta' situazzjonijiet. Jiena palissa ninsab f'kuntatt ma' ħafna sintki, sintki li għall-ewwel kienu pjuttost retiċenti. <coughs> Illum il-ġurnata jgħidulna iva dan it-tibdil dan it-tibdil kien tibdil benefiku ħafna mhux biss għad-demokrazija iżda l kolħa taċ-ċittadini kollha. Huma ħassow illi il-preżenza tan-nisa fil- il-kunsilli tagħhom jaf ikollhom effett pożittiv ħafna u din hija konsiderazzjoni li inġibet mill-missintki irġiel ta' Franza. Bekk il- l-ugwarjanza huwa fattur pożittiv l-irġiel ukoll jirrikonoxxu l-fatt li l-ugwaljanza jaf ikun ta' għajnuna jaf ikollu effett pożittiv. Din hija evoluzzjoni li bil-mod il-mod forsi mhux mill-lum għall-għada jaf iwassal il-riżultati tiegħu bil-kondizzjoni li dan jiġi mejjun b'mobilizzazzjoni kif intqal mill- mir rappresentant tal-lobby Ewropew tan-nisa Ewropej għal darbohra nerġgħu nirringrazzjawk, Sinjura President, u aħna nħossu li l-proposti per eżempju tal-Onorevoli Peter Kanen jistaw jiġu msaħħa minn dak li forsi setat tismallum sabiex tkun tista' tagħti ir-rapport tagħhom issa il-rapport ma l-sur Pieti Kajnen Nixtieq nirringrazzjakom tal-rapport li ġej u għal għad diskorsi li saru dwar situazzjoni differenti fil-partijiet differenti fl europa dwar tliet kwestjonijiet l-ewwel jaf ikunu ta' interess jekk naraw x'tip ta' azzjonijiet nistgħu nieħdu fuq dawk l-istati membri fejn il-figuri huma huma baxxi jekk huma gvernijiet jew parlamenti nazzjonali t-tieni ir rwol tal-edukazzjoni jaf li wassal għal dawn dan it-tip ta' programmi, mentoring programs fej forsi nistgħu nirreklutaw tfajliet, eh, pożizzjonijiet varji sabiex ikunu jistgħu jitalmu dwar il-politika minn eta bikrija forsi nistgħu naħdmu flimkien dwar dan it-tielet punt il-dipensjoni soċjali, in-nies għandhom bżonn is-servizzi ta' welfare, soċjetà ta' welfare bekk eh, nixtieq ngħid illi nisperaw illi L-Unjoni Ewropea l-ħabib huwa l-ħabib tan-nisa, però rridu naħdmu biex dan jiseħ l-aħħar biex mhux l-inqas. Nixtieq nirringrazzjakom dan dina kienet esperjenza fej tal ħafna nisperaw li nibqaw f'kuntat ma' xulxin bħala bnedmin u anka fil-ġejjin meta nkunu qed nippruvaw nikkonkretizzaw l-azzjonijiet. Grazzi. Vam tak, Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd eh, fil-fatt grazzi għal kellima kollha u l-parteċipanti kollha ta' diskussjonijiet kostruttiva li res u nixtieq nfakkarkom illi hemm avvenimenti importanti oħrajn fir rigward tal-Ġurnata Internazzjonali tan-nisa fit-8 ta' Marzu ġewwa Brussell u fi Strasburgu fil-plenarja ġewwa Strasburgu mal-Kommissjoni mal-Presidenza Ungheriża dakinhar ser jiġi ċelebrat b'mod speċjali fi Strasburgu ser ikun hemm seminarju għal ġurnalisti u l-kwistjoni ser tkun in-nisa fil-politika u il-gruppi politiċi qed jorganizzaw seminar il-battalja tal-mid-sena għal l-ugwaljanza hemm ukoll il-grupp tal-ħodur li ser jorganizzaw avveniment tal-lum eh, dwar il-politika femminili. Inħoss l-lum aħna u rejna li hemm ċertu progress kif ukoll nifokajna fuq l-isfidi li aħna qed niffaċċaw nisperaw illi flimkien nkunu nistgħu għajimna iktar il-konoxenza u vitmija ta' marzu forsi ħana l-kol għanna naċċertaw illi nkunu saħetna fl-imkien għal din il-ġlieda għall-ugwaljanza jiena konventa li sa jkollna suċċess jekk naħdmu fl-imkien minix Jina ċerta li ma nifżon nistennew mit-sena oħra biex ikollna soċieta ħjar għall ġil għan-nisa u għat-tfal, aħna rridu soċjetà bbażata fuq l-ugwaljanza llum. Grazzi ħafna lil kulħadd nixtieq infakkarkom li hemm cocktail barra s sala organizzat f'din is-sala kif ukoll nishtiq nikkonkludi billi nirringrazzja l-parteċipanti kollha l-segretarjat u u l-presidenta u koll u kif u koll eh, u l-interpreti u koll niskużaw ruħna tal-lemorna l-lin mill-timetable nagura l-komitmija ta' marzu tajjeb, grazie.